Um, good afternoon and welcome back. Komplement tal-ġurnata tajba, nerġan il-għakom għal-Kumitat eh, IMCO u nilqaw maħna mod speċjali il-Kummissarju għal eh, l-SMEs, e, entrepreneurship u su intern, il-Sinjura Elizabeta Bjankowska, għanna membru ġdid tal-Komitat, nilqaw ukoll Is-sur Mikhael Turkannu. Skużani li jina ma tantx eh, naf nipronunzja l-ismijiet. Dan il-kumitat naħdmu bisħieħ, nixtieq nafżak. Inti l-membru ġdid tal-PP. E. Kulħadd jaħdem ħafna. U l-irġil ma tantx iridu dejjem jippruvaw eleħqu man-nisa. Ġifieri għara ġeja lik tgħid il-President. Mela, għalix qed niltaqgħu llum war nofsinhar? Nixtiequ nidiskutu il-progress tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni anki l-inizjattivi li ġejjin. Naraw ukoll kif se nitkellmu fuq il-dossiers leġislattivi li kienu ġew diġa' preżentati mill-Kummissjoni ta' qabel u dawk ta' issa, naqsmu bejnietna edejat u hija raba laqa raba minn sitt laqat ta' din it-tip. Għalek, Sinjura Komissarju, grazzi. Għan proċedu bl-istess mod, il-Komissarju inti forsi xi għaxar minuti tispjeganna ftit fiex qegħdin u mbagħad ikonna dibattitu bejnietna. Sinjura Bjankowska. Sinjura President, Onorevoli Membri, grazzi tal-sedintuni għal dan il-dialogu strutturat nispera li nibqaw dejjem f'kuntat fil-bija ta' din is-sena u snin li ġejjin ix-xogħol huwa kbir li għandna qudiemna u fil-bidu nixtieq ngħid nitkellem fuq tlet affarijiet l-ewwel net se nitkellem fuq l-istrateġija tas-suq waħdini digitali li tkellimtu fuqu u se nitkellmu wkoll fuq l-istrateġija tas suq intern għal ħarifa li ġejja, ngħidilkom ftit kif se nagħmlu din l-istrateġija u se ninprova wkoll indirizza numru ta' uh, files li għadhom għaddejjin. Mela, bid-Digital Single Market dalodu il-kulleċċa dotta il-pakket riżultat ta' ħafna u ħafna xogħol u il team tijaj, um, ovvjament, konna part integrali ta' dan ix-xogħol jiena sodisfatta ħafna bir-riżultat. Ovvjament din hija strateġija, u mbagħad waraja tiġi roadmap u xogħol iktar konkret dwar l-implementazzjoni um, imma ovvjament rridu nibdow bl-istrateġija tkun tajba għal negozji u anki biex jinħolqu iktar postijiet tax-xogħol Mela, meta tiġi implementata, ovvjament il-potenzjal digitali tal-Ewropa jkun jista' jintuża l-massimu tiegħu. Numru ta' interessi għalikom l-ewwel net ħan nagħmlu ir-regoli ta' regoli tal-e-commerce li huma cross-border ġifiri il-bejħ li jem palis il-regoli li eh, dwar il-bejħ cross-border eh, huma bwis komplikati, 37% tal-kumpanija ma jafux li ma regoli jridu jsegu meta ibijaw minn pajisa li l-ura jippreferu ma jbijawx. Għal daqstant, il-konsumaturi għandhom inqas għażla u l-prezzijiet jibqgħu għoljien. Qabel l-aħħar din is-sena se nagħmlu proposta lan taħħa se jkun kolla zoċanijiet regoli ċari għal xiri online tal-kontenut digitali u l-bejja jkunu jafu li l-liġi nazjonali tagħhom ikun jorbotom għal beħ. Kenna ħafna eh, diskussjoniet mal-kummissarji l-oħra eh, Jorjova u eh, Ansip rajna ġifiri il-drittijiet tal-Unjoni tal-kontratti li aħna verament niproteġu għom ikonna approċ bilanċjat. Aħna ovvjament il-job blocking li mhux ġustifikat komplu niġieldu eh, kontriħ ħafna drabi ġifri għabbazi ta' nazjonalità jew residenza, per eżempju l-kas tal-kiri tal-karozzi tas-sena tal-sena l-oħra, tas-sajf li għaddanzi, aħna aħna rridu wkoll infurzaw l-artiklu 20. Ġifri, dawn huma kienu huma s-suġġetti li aħna responsabbli għalihom aħna u il-tim tiegħi, il-konsumaturi u negozji verament issa imxebba bil-delivery eh, u return options intom forsi tiftakru li issa ilna naħdmu fuq dan anki skont ir roadmap tal-2013 u r-riżultati kienu tajbin diġa. Imma l-problemi kollha eh, ma kienux, ma konniex tibnilhom il-kaptu. Irridu miżuri oħra sabiex il-prezzijiet ikunu iktar trasparenti u li jkun hemm dan ir-regulatory oversight. Għalhekk aħna se nagħmlu nniedu konsultazzjoni pubblika li imbdiet fil-fatt mill-lum stess u ndirizzaw pjattaformi il-kulleġ diġa kien hemm l-oġġezzjonijiet wara l-każ ta' Google imma rridu naraw il kif jużaw il-pjattaformi d-data li tkun miġbura xieġi trasferit minn pjattaforma l-oħra u anki il-pjattaformi relazzjoni ma' l-SMEs. ħafna aspetti li għadna ma tantx nafu dwarhom għalhekk irridu verament nitrattaw mal-imsieħba xoll li namlu dejjem. U eddin nindirizzaw u koll li government puntiħor dan. Aħna ma naħsbux li għanna ninkoraġġixxu il-negozji biex imorru għad-digitali meta l-autoritajiet laqas bis jamlu hekk. Imma hemm bżonn li n-negozji ukoll ikollhom aċċess l-informazzjoni kollha anke dik li tkun iktar qadima u b'mod iktar faċli mill huma l-affarijiet illum. Irridu nejnu li d-negozji tagħna biex jaqalbu għad-diġitali. l negozji u l-industrija għanna għom u fi ftit ġimgħat oħra se nibgħat ittra lil eh, Parlament u l-Kunsill fuq ix-xogħol tagħna ta' kif se nagħmlu eh, dan ix-xogħol ġifiri itra dwar id-digitalizzazzjoni tal-industrija tagħna. L-aġenda l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija hija waħda ambizjuża ma hemm bżonn li tkun hekk. Fuq l-istrateġija tas-suq intern, din l-istrateġija aħna naħsbu li ħanidua din is-sena stess, probabbilment f'Novembru, U wara li sajli namel dan il-xogħol għal sitt xhur jiena persważa li issu uh, eh, intern għadu ma welħaqx il-potenzjal kollu li jista' jilħaq. U aħna smajna friga f'Marzu dwar l-ostakoli, l-nuqqas ta' effiċjenza li għandhom il-kompaniji tagħna u l-professjonisti tagħna. Għalhekk għall-inqas irridu nippruvaw nbidlu l-istaf l-affarijiet aħna qed naraw x'inhuma l-lakuni u anki l-ostakoli qegħdin nisimgħu dejjem l-imsieħba l-stakeholders jina niltaqa mal-konsumaturi, mal-nista negozju minn dawk speċjalment tal-SMEs u l-approċ tagħna jina naħseb irid ikun wieħed prattiku, konkret u anki li jinkludi l-kulħadd inklusiv. Ovvjament, F'dan l-istadju issa ma nistax jiena nati ħafna dettalji dwar din l-istrateġija u dwar il-kontenut tagħha, imma naħseb tkun ħaġa tajba li nsemmi tlet punti li rridu aħna naraw l-ewwel net il-professjonisti tagħna rridu intuhom iktar libertà biex ikunu jistgħu jibgħu servizzi tagħhom, eh, jagħtu servizzi tagħhom kullimkien fl-Ewropa eh, sar il-Mutual Exercise fuq il-Regulated Professions, studju li sajlu jisir bis-sena l-oħra u rridu nkomplu bieħ għax nafu li baqa' problemi b'dawn. Hemm eh, xtati membri li għandhom sa minn 300 tal-400 professjonijiet li huma regolati. Eh, rridu naraw li jkun hemm innovazzjoni, anki modelli ta' negozju ġdid, anki fil-sharing economy li tkun tajba l-Ewropa, rridu u kol naraw kif negozji kollom aċċess iktar malaj għas swieq differenti. U dan nistaw namluħ minnajr ma nollu taxxijon kella naqsu l-protezzjoni tal-konsumaturi xwara kollox dan huwa l-iktar ħagġa importanti li l-iktar importanti għalina. Importanti u u huma s-servizzi il-servizzi Europa, Ewropej dawk li jipprovduhom għadhom jiffaċċjaw ħafna pis amministrattiv rridu naraw li il-kumpaniji jitratta l-konsumaturi b'mod ġust. Wisq, wisq negozji li jamlu differenza bejn il-konsumaturi li jinsabu f'pajjiżhom stess jew nkella skont fejn joqogħdu nies. Kumpanniji li u koll jitolbu l-prezzi differenti, il-prezzi varjaw minn pajis għal-liħor. U koll ir-regoli tal-xiri pubbliku u naraw kif dan jidħol fil-proċess ta' implementazzjoni. Għalek, il-xiri pubbliku u l-infurzar se jkunu klim importanti fl-istrateġija. It-tielet suġġett jina moħni mistriħ li ma nistawx naddu tlet snin fin-negozji tal-proposti tagħna biex umbat l-implementazzjoni ma s-surx sow u laqas li kunem infurzar. Inut li noqodu u umbat eh, ma jisir xej. Għalek irridu naraw li direttiva ta' servizzi tiġi implementata kif suppost il-rekonoxximent u kol ikun u isir ta' servizzi u ovvjament dak is-settur importanti fejn għadu ma jsirx. Irridu wkoll inkunu iktar attivi għal dak li huwa ir-rikonoxximent mutu tal-merkanzija. Jeżist għat teżisti nuqqas ta' ċertezza legali u ostakoli mħabba operaturi privati imma dan ifisser li nkunu iktar aggressivi u naraw li politika ta' eh, infurzar u meta tinkiser inkunu iktar vigilanti fuqa. Intom ħloqtu dan id-dialogu mal-tim tiegħi, servizzi tiegħi fu anki d-direttiva tal-kwalifiki u naħseb prassi verament tajba li tajjeb inkomplu nagħmlu dan ix-xogħol b'dan il-mod. Qed naħsbu wkoll kif nerġaw um, naħsbu mill-ġdijt u nirriflettu fuq eh, il-politika ta' nfurzar. Ovvjament l-menti, il-kazi ta' ksur, dan kollha nantu għom priorita, għanna 115 kazit pendenti, 42 fuq il-servizzi, 41 fuq il-merkanzija, imma għanna iktar minn 600, 600 kas ta' ksur aħna nixtiequ li verament nħaffu bil-każijiet l-iktar importanti. U biex nala kelmtejn fuq il-fajs li għadhom għaddejjin hemm sitt proposti li diġa intom tafu bihom. L-ewwel net liko il ftejjim aħħari l-ħanih il-ġimgħa l-oħra, u mbagħad hemm il-pakketti ukoll ta', swi il-Kummissjoni għada kem l-estit u għaddit il-kom l-rapport ta' studju, anki se jkunem l-assessment tal-ispejjes u anki l-tikketti ta' bil-fors tal-pajis ta' oriġinu. Nispera ġifiri li nkunu nistaw nkomplu diskussjoni fuq dan. Issa, fuq il-reġistrazzjoni jena għat nistenna li jintkom u koll inkomplu bil-għatta trialogu tal-Kunsil u koll il-Technical Harmonization Files aħna dal-waqt nlestu bil-tilet eh, parti ta' dan il-pakket u anki fit regoli li jina qed norbot fuqkom u il-ħames fuq il- eh, unfair trading practices il-sena l-oħra kellna komunikat fuq dan, ġifri għanna eh, sistema bazata fuq miżuri ta' nfurzar effettivi fuq livell nazzjonali u anke approċ volontarju. Dan kollu aħna se nistudjaw fix-xhur li ġejjin u ntikom rapport tal-konklużjonijiet fil-bidu tat-sena diħla. U naraw xikun għatem jonqos li namlu. Għal darboħra jiena nispera li l-Parlament se jkompli jgħina. Fl-aħħar fuq il-proprjetà intellettwali jiena verament napprezza l-input tal-imko fuq ir-riformi li għaddejjin. U l-aħħar ftit punti jiena verament din is-sena u sena diħla ngħidilkom li għandna bżonn naħdmu flimkien. Irridu mhux biss naħdmu ma naħsbu flimkien ġifir intom taħsbu għalikom u aħna lina, irridu naħsbu flimkien. L-industrija, il-mertanzija, servizzi l-industrija l-su intern, il-politika l-infurzar. Dawn kienu l-edejat meta konna din ukoll l organizzaw mill-ġdid id-DG. U nispera li issa anzi perswaza li dan kollu se jgħina biex natu riżultati il-DG l-ġdejda se tkun iktar iffukata u tkun taħdem mod iktar prattiku. Hija DG li lesta u kol għall-agenda modernizzata digitali. Se tkun prattika għal suq waħdini u se tkun id-DG li veru se tagħti riżultati. Grazzi ħafna. I just thank you. I just asked the commissioner if her notes Jina għadni kem saqsejt il-kommissarju jekk tista' xtadili il-noti tagħha u naddu għomkom u hija ċettat. Ovvjament jina biddilt eh, eh, l-idejat ma qaċ ma tekst li kelli. Excellent summary of so many different things you're working on. Grazzi ħafna. Għanna lista twila ħafna ta' kellima. Minuta il-kulħat ħanamlu l-koordinaturi umbat 15 jom. Ġiri fil-qosor, ekki ġobkom. Andreas Schwab. Sinjura, jiena mandi lebda nota, nista xorta, nsaqsi li npoġġu l-mistoqsijiet, għandi tlet punti. Signora Bjankowska, l għennet jiena nilqa il- inti l-impentijak fuq eh, l-governanza tal-suq wahdini, inti tkellimt fuq is-sitt proċeduri, naħseb tkun ħaġa tajba li l-membri tal-parlament ikunu jafu x-proċedimenti għaddejjin kontra il-pajizi ġara tagħhom U jina naf li l-membri tal-Kunsil ma tantx toġobom, eh, eh, joġobom approċċ bħal dan imma naħseb ikun wieħed tajb ħafna biex nifhmu eżattament suq ħadini fuq xi tratta. Jiena wkoll nilqaf dan il-kuntest il-kummenti dwar l-evalwazzjoni ehm, dwar is-servizzi il-Mutual Evaluation of Services, għax il-kritik l-istati membri tajb li jkunu intizi eh, b'dan il-proċess biex nifmu il-suq ta' servizzi fil-Unjoni Ewropea. Dan wasanja jatlet punt jina nemmen li rrit ikonna eh, nifukaw tajjeb fuq il-setat ta' kodeċizjoni fis-suq Eh, waħdini għax meta inti taħseb fuq il-merkanzija fuq is-servizzi id-diġitali se jkun mezz sabiex is-suq eh, jiġi offrut b'mod aħjar lil konsumaturi u nisa negozju. Għalhekk tajjeb li inti tkun stretta ħafna lil kod deċiżjoni tibqa' verament isseħ biex id-diġitali jasal kull imkien fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjora Benkowska. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzjawkom nirgrazzja lilek mod speċjali minħabba li għantik ċans tilbes il-headphones. Mela, mill-ewel, kif kontet nejlek, nishtiq nir-ingrazzja lilek, Sinjura Bienkowska, minħabba li matul id-diskors tijak, inti esprimejt xi ħaġa li jiena nilqaħa bisħieħ, ġifieri inti mhux biss ħadd timponi iktar importanza fuq eh, il-servizzi, anke fuq l-industrija din xi ħaġa importanti ħafna f'din l-era diġitali qegħdin ngħixu fiha, din hija xi ħaġa importanti ħafna u jiena nilqaħħa din l-idea li għandek inti. Aperti minnek inti qed tisħaq ħafna wkoll fuq l-armonizzazzjoni li hija meħtieġa anke f'dak li għandu x'jaqsam il-liġi kontratwali li hija xi ħaġa li jiena favorija ħafna wkoll. U allura mistoqsija tiegħi hija din inti semmejt ħafna affarijiet, servizzi online, e-commerce, e-delivery, etc. Inti kif dan tista' torbotom mal xogħol illi qed jagħmlu kummissari oħrajn ħalli verament ikollna su digitali ħalli bekk ikonna strateġija waħda u mhux strategija mfarka f'mitbiċċa. Jiena naħseb illi għandna bżonn ta' politika koerenti kemm jista' jkun f'dan il-qasam. Ringrazzjak. Pascal Durand. Pascal Durand. Je m'attendais pas arriver aussi vite. Ma ħsibx se jmistim għall Eh, wara nofsinhar tajjeb, Signora Kommissarju. Mistoqsija ċkejkna. Ftit sekondi. Nixtieq nkun naf. Jekk l-ekonomija soċjali u dik tas solidarjetà li fil-qalba tal-kwistjoni tas-saħħa fl-Ewropa, kif ukoll fil-qalba ta' żomma u tal-ħolqien tal-impjiegi u s-servizz moti f'perjodu fejn l-stati membri isom qed iżommu lura minn ċerti setturi soċjali nixtieq inkun naf jekk din il-kwistjoni tidirx fuq l-aġenda tal-Kummissjoni u wis nibsa mux li mux il-kas, id-dispeċini, u jekk l-istatut tal-saħħa ehm, ta' sistema ta' saħħa pubblika li u kol kienet suġġett ta' vot fil konsil ta' milx parti tal-Kommissjoni u jekk u kol int eh, taħdem fuq għajowle. Grazzi. I'm went to um, Anna Maria Karatz-Bilt and Nicola Dan. Anna Maria Corazza Bilt u Nicola Danti. Grazzi ħafna Sinjura Komissar nasab li wasal il-waqt li aħna nilqaw dan il-pakket minna tal-Komissjon naħseb li aħna konna nistennuh bil-ħerqa u din hija aħbar tajba ħafna tnieħu gost li l-Kummissjoni bessiba tirrevedi il-direttiva tal- e-commerce ħalli bekk tieħu pożizzjoni fuq il-geo blocking aħna rajna illi qabel ma din kwistjoni daħlet fil-attenzjoni tal-Parlament, nafu li din hija kwistjoni li verament tafetwa ħafna kumpaniji digitali fl-Ewropa. Xtaqt insassik mistoqsija fuq il-kwistjoni tal geoblocking Minħabba li l-Kummissjoni kollu titkellem fuq il geoblocking li mhuwiex ġustifikat, nittama li m'hemmx geoblocking illi huwa ġustifikat, iżda forsi insaqsik sabiex tiċċara xa meta tgħid geoblocking li mhuwiex iġġustifikat. Mistoqsija oħra fuq il-VAT minħabba illi il-liġi nbidlet issa liġi tal-VAT u dan ħajwassal illi jista' jkun hemm żieda ta' xi 5000 euro kull sena għal kumpaniji. U allura jien nixtaq tinsaqsik inti x'taħseb dwarha din u x'nistgħu nagħmlu fuqha. Issa fuq eh, il-programm tal ġejjini aħna nafu li eh, kuntenti bil-fatt li inti qed tieħu pożizzjoni fuq dan fuq il-ksur u l-implementazzjoni tax-xiri pubbliku jiena kuntenta li inti semmejt il-prattiċi li mhumiex ġusti fil-qasam tal-bibnumut. Jiena nixtieq illi fil-fatt nitkellem jekk tisbeħsibek x'titkellem itoħx bi proposta tal-ħar ta' din is-sena minħabba li din hija kwistjoni li jilna niddiskutu importanti li navvanzaw ħalli fil-fatt noħorġu bir-riżultati. Nikola Danti, grazzi, naħseb illi u aktar faċli li nitkellmu biss fuq il-pakket tas-sigurtà tal-prodotti iżda rapporter tagħna żgur illi ħa titkellem dwar dan il-punt. Allura nixtieq insaqsir kummissarju Aħna fl-imkien mal-Kumitat Juri, u Kumitati oħrajn, qegħdin nanalizzaw il-Green Book tal-indikaturi ġeografiċi għal prodotti li mhumiex agrikoli. Aħna naħsbu li din hija opportunità eċċezzjonali għall-Ewropa tagħna ħalli bekk nerġgħu nagħmlu industrializzazzjoni mill-ġdid tal-partijiet marġinali tal-kontinent tagħna U aħna rajna u koll li ħafna mill-partijiet interessati huma verament favur din l-inizjattiva. Allura xtaqt nkun naf minn għandek, Sinjura Kommissarju, jekk hemmx verament pjanijiet illi tippruvaw tipproponu inizjattiva leġislattiva propju fuq dan is-suġġett. Ningrazzjak. Commissioner, would you like to And uh, obviously, if any of these questions need a more Iva, jekk eh, naturalment tixtieq twieġeb iktar fid-dettall iktar u tista' tagħmel hekk iżda nħalli fidejk issa sabiex twieġeb. Iva, naturalment aħna l-Parlament ħanna tukom l-informazzjoni fuq il-każijiet kollha pendenti fuq il-ksur u l-arfin reċiproku ksur tal-liġi. Jiena naqbel ma' l-fatt li il-kwistjoni tas-suq waħdini hija kwistjoni importanti ħafna l-Parlament Ewropew. Jiena ħanitlob l-appoġġ tagħkom. Anka minn l-appoġġ minħa tal-istati membri u gvernijiet ta' pajjiżkom minħabba wara s-sitxura li hija issa huwa ovvju illi il-maġġoranza tal-istati membri għandhom opinjonijiet differenti. Staħna ħankulu eh, f'kuntat ma'kom, f'kuntat mal istati membri, mal gvernijiet ta'kom, ħabba li issa għanna il-provi u l-informazzjoni ta' kull pajis. Kritti ħafna Sinjura Gebhardt għal din l-informazzjoni fuq l-industrija tas servizzi minħabba li aħna naħsbu illi nistgħu naraw li ovvja li s-servizzi u l-industrija huma ħaġa waħda. Ma nistgħux nisseparawhom minn ma' xulxin. U għalhekk mid id Ġenerali li qed jaħdem ħabba li aħna ma nixtiequx li b b'mod settorjal, nixtiequ li l-industrija u s-settur tas-servizzi jaħdmu flimkien m'hemmx settur industrijali wieħed li ma jinkludix tip ta' servizz, ġifiri aħna rridu naraw kif nistgħu naħdmu b'tali mod li naqdu dawn il-partijiet kollha flimkien. Jiena kolli ngħid li pjuttost pożittiva u ottimista dwar il-fatt li ħajrna xilna nagħmlu hekk minħabba li aħna qegħdin naħdmu fuq sinerġija għall-istrateġiji tagħna din hija s-sena iżda li nagħtu daqsxejn biex daqsxejn għanijiet u idejat minħabba li dak li għandna fid-dokumenti bħalissa huma strateġiji għadhom mhumiex konkreti ħafna dal-waqt ħajkunu komplementati u kompluti permezz ta' dokumenti oħrajn. Iżda fuq l-Unjoni tal-Enerġija, fuq il-DSM, fuq l-Unjoni tal-Kapital Ewropew Aħna għedin naħdmu flimkien mal-kummissjoni u kummissarji l-oħrajn u sal-ħar ta' din is-sena nittamaw żgur illi ħanaraw illi naturalment eh, dan kollu ħa jitaqqat flimkien iva l-ekonomija soċjali din ħatkun xi ħaġa li ħanaħdmu ħafna fuqha f'dan l-istrateġija tas-suq waħdini hekk kif qedtilkom hawnhekk ħafna xuril u matul ismih tal-introduzzjoni tiegħi dan huwa mod li jista' jkun ta' valur kbir ta' kif aħna nistgħu immexxu l-intrapriżi tagħna. Għalija kull tip ta' geoblocking mhuwiex ġustifikat Jiena ktib ta' din ukoll fuq nota tiegħi minħabba li kull tip ta' geoblocking ma nistax ngħid li naċċetta, mhuwiex ġustifikat fis-sena 2016 aħna ħan nippreżentaw inizjattiva ġdida dwar is-simplifikazzjoni komuni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u l-kwistjonijiet kollha li għandhom jaqsmu ma' dan minħabba li aħna diġà ħdimna fuq dan il-punt matul ix-xogħol li għamilna fil-kuntest tad-DSM u anke dwar l-e-books din hija xi ħaġa li tinteressana ħafna wkoll. Anka sadwar dwar ix pubbliku. U l-punt tal-indikaturi ġeografiċi. Sfortunatament ir-riżultati tal-konsultazzjoni tal-konsultazzjoni pubblika kienet għandha għadhom mhumiex ehm, pubblikati, però l-partijiet interessati għandhom opinjoni pożittiva ħafna eh, fir-rigward ta' din l-inizjattiva. Tajjeb, mela, issa naddu sabiex nisimaw l-kelima l-oħrajn, flirtni illi talbu l-kelma Marja Grappini, Signor Xanalova, Bosan Biljana u nistaw nisimaw l-daw l-ħames kollegi. Marija, grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju. Jiena kuntenta ħafna li fil-prezentazzjoni tiegħek inti tkellem fuq strateġija waħda għassu eh, intern. Un qed neħu gost li għattejt li dal-waqt ħajkol għandin istrateġija, qed neħu gost ukoll li inti qed tiltaqa ta' sikwit mal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Jiena mvoluta fil-intergroup tal-SMEs, ġifieri nittama li narak hemmhekk ukoll fil-laqat tagħna. Iżda nixtieq insaqsik x'inhuwa l-budget li huwa allokat tal-SMEs mill-pakket tal-investiment ta' Juncker mill fc U meta nitkellmu fuq il-budget, allura nittama li ħajkunem zida mill-budget tas sena 2014 minħabba l-SMEs palissa dejjem żmien diffiċli u għandhom bżonn ta' aktar investiment. Aperti minn hekk kien hemm direttiva ġdida wkoll fuq il- dismisses kieċietu jina naħseb illi jider illi middin din id-diskussjonijiet il-SMEs mumiex ħajkunu koperti. Issa dwar l-Svizzera, hemm daqsxej ta' restrizzjoni fuq iċ ħieles taċ-ċittadini tal-ħaddiema. Dan kif ħajinfluenza l-ftehim li aħna għandna ta' kummerċ ħieles ma' l-Svizzera? Grazzi. No, no, no, Olga Shenalova next. Olga Shenalova, Kjoċbok. Sinjura Kummissarju, jiena nixtieq il nitkellem fuq eh, is-servizzi ta' delivery aħna dan. tkellimna dwaru diġa fil-bidu tas sena li għaddiet u tkellimna fuq il-problemi li għandna marbuti ma' dan it-tip ta' servizz. Aħna nixtiequ li jkollna ċertu indikaturi ħalli l-konsumaturi jkunu jistgħu jażlu mhux biss skont il-prezz, issa anke skont it-tip ta' impatt ambjentali li jistgħu iħallu warahom dawn is-servizzi dan il-lat huwa importanti ħafna lina u jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta' ħlas, ta' ħidma, ecc. Jina nixtieq insaqsik inti taf eżattament xed jiġri f'dan il-kontest qed tippjanaw xi miżuri u allura nitolbok sabiex ratina idea iktar speċifika tal-kontroll regolatorju li ħajkonna f'dan il-qassam. Grazzi. Marco Zulo. Marko Zulo, grazie ħafna. Eh, Signora President, Signora Komissarju Bienkowska, nixtieq il nitkellem fuq suġġetti li huwa dwar settur importanti ħafna ikolli ngħid f'dak li xaqsam is-servizzi, ġifieri servizz tat-turiżmu l-Kummissjoni Ewropea implementat ċertu inizjattivi dwar stabiliment ta' networks, skambji tal-aħjar tip ta' prattika fil-qasam turistiku. Iżda dan qisu sar sabiex aħna nkunu nistgħu nidentifikaw miżuri speċifiċi sabiex nappoġġaw lill-operaturi f'dan dan is-settur ta' servizzi. Il-pjanijiet bħal Orizzont 2020 u Kozme u li l-fondi tal-IFRS u l-Fond Soċjali Ewropew edin massubin sabiex investu f'dan is-settur. Ista ikolli ngħid li s-settur ta' turizmu qisu qed jitqis bħala settur sekondarju. Allura, fid-daw ta' dan kollu nixtieq insaqsikom jekk il-Kummissjoni hijiex qed tagħmel evalwazzjoni sabiex nikkonsidraw ċertu miżuri speċifiċi għas-settur ta' turizmu ħalli verament aħna nkunu nistgħu nafru il-destinazzjoni Ewropa bħala destinazzjoni li tiġbet iktar nies minn destinazzjoni toħrajn madwar id-dinja. Rosa, grazzi ħafna, Signora President. Kummissarju, inti qed matul id-diskors li għamiltilna. ħafna sentimenti li għatem 600 kas ta' ksur ta' liġijiet illi għadhom pendenti u d-dimek fuq l-iskrivanija tijak. Allura jena nishtiq insaqsik, inti x'opinjoni għandek dwar il-paga minima fil-Ġermanja? fis-settur ta' trasport b'mod partikolari dan mhux biss qiegħed jirrigwarda servizzi ta' distribuzzjoni Iżda anka servizzi oħrajn ta' trasport dawn huma każijiet li qegħdin jitrasqu quddiemek fi għandek każijiet bħal dawn ukoll fuq l-iskivanija minħabba li regolaturi fl-Ewropa qegħdin jelmentaw illi għandhom jirrispettaw 28 regola differenti. Dan huwa każ ċar ta' kif aħna nistaw naraw illi ikonna verament suq wahdini fuq dan is-settur. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Biljana Boza. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tal-li qiegħda hawnhekk illum nixtieq nsaqsik mistoqsija naħseb li għadha importanza kbira l-konsumaturi. Din hija mistoqsija illi eh, smajnija ħafna fuq il-level Ewropew fuq l-obsolescence, iżda ma kien hemm l-ebda passi legali li ttieħdu. It-tikketti obbligatorji fuq eh, il-prodotti kienet injorata minkejja l fat li kienet 92% tal-konsumaturi li xtaq li tkun implementata din l-inizjattiva. Jiena batlek mistoqsija parlamentari u inti weġibni wet li hemm żewġ studji li bħalissa edin eh, għaddejjin dwar il-proċess tal-fat illi dawn il-prodotti jistaw jispiċċaw għal kollox fil-kas tal-friġis per eżempju aħna nafu li din hija xi ħaġa illi hija problema ambjentali inti u rejt rrida illi tipprova solvi din il-problema allura nixtieq nsaqsik inti matul il-mandat tiegħek ħa tifoka fuq eh, din il-kwistjoni ta' daw il-prodotti li għandhom jispiċċaw għal kollox u anka speċjalment fuq eh, bda ta' skadenza tista' tkun stipulata fuq l-użu ta' prodott partikolari, grazzi. Um, grazzi ħafna. L-ewwel net fuq l-SMEs. Hemm żewġ punti ewlenin l-ewwel net. Il-politika ta' l-SMEs hija l-iktar fidejn l-Istati membri. Imma jina personalment nixtieq ukoll naħdem fuq din il-kwistjoni. Jiena se nideteka ruħi lill-SMEs. Għax dan huwa suġġett illi nintaqgħu miegħu f'setturi differenti, l-industrija, kif nistaw ndaħlu l-SMEs fix xiri pubbliku, etc. L-SMEs se jkun hemm kwart mill-flus ġej minn si li huwa dedikata settur tal-SMEs u għal-garanziju ta' għas-self. Iġifieri 75 biljun euro mill-esperjenza personali tiegħi naħseb illi l-iktar se nħaffu f'dan is-settur. Jekk l-amministrazzjoni tkun lesta, u jekk il-proċess ikun sempliċi, din il-parti forsi tista tibda eh, l-aħħar parti ta' din is-sena. Issa għas-servizzi, ovvjament, aħna għanna risultati tal-rapport. Iġifiri, Il-rapport tal-operaturi postali u importanti ħafna għalina imma kifat fil-diskors tijan nabżon ta' miżuri oħra biex il-proċess ikun ferm iktar trasparenti mhux biss fuq il-prezzijiet. Għalhekk qegħdin inlestu din il-konsultazzjoni pubblika li se tkun konsultazzjoni importanti ħafna li se tibda derwaqt. Anki għal dak li supervizjoni, ir-regolaturi aħna nixtiequ li jagħmlu supervizjoni ta' dawn il-kwistjonijiet issa niġi turizmu kollha suġġetti importanti. Imma l-operaturi tas-settur tat-turizmu u l-kumpaniji tat-turizmu dan is-settur ta ma l-istess bħal kull settur ieħor qasam tal-ekonomija bħal kull settur ieħor u lek jekk hemm stat membru li xtieq jiffoka l-fondi strutturali fuq dan il-settur m'hemm xejn milli xeklu bin jagħmel hekk. Anke l-ġimgħa d-dieħla jiena se nipparteċipa fil-laqa tar-rappresentanti ta' dan is-settur tat-turizmu. L-azzjonijiet tagħna tal-Kummissjoni huma limitati ħafna ma nistgħux nittrattaw it-turizmu b'mod differenti minn setturi oħra. Ma qed nistennu bil-ħerqa li konna approċċ iktar konsolidat minn partijiet differenti dan is-settur, il-lokandi, il-tour operators, għaxek hekk huma jkunu jistgħu jisaxħu r-rwol tagħhom, l-operat tagħhom, huma mod ġenerali jistgħu jużaw kull tip tal-fondi Ewropej bħalma jagħmlu s-setturi l-oħra tal-ekonomija. Issa il-minimum wage, is-salarju minimu 600 kull sena 150 dan huwa mhux kasa li jamma tal-Kommissarju Bols imma jiena xorta waħda naħdem kollaborazzjoni miegħu u ma' Kummissarju Tissin. U sinċerament nista' nagħta huwa każ illi jkun jista' jeqret is-suq waħdini għax aħna favur ħafna il-minimum wage aħna s-salarju minimu nħobbu ħafna fil-Kommissjoni, ma għalix qed nitkellmu fuq is-salarju minimu hawnhekk qed nitkellmu fuq miżuri amministrativi burokratiċi eċċessivi għal kumpaniji barranin li joperaw fuq is-suq Ġermaniż, pereżempju fuq it-trasport. Din hija każ ta' suq waħdini. U għalhekk eh, mhuwiex kompetu tiegħi imma jiena qed nipparteċipa x xorta waħda għadċa ħaġa illi forsi l-MPs ikunu jistaw u koll jikontattjaw rappresentant tagħhom. Iva, aħna inna xi tliet xhur erba' xhur neżaminaw dan il-fajl u kulħadd qed jirrepeti l-istess ħaġa u hemm naqas ta' ftehim. Mhux qed nitkellmu hawnhekk fuq is-salarju minimu qed bżonn li ngħid. Aħna naqblu ħafna ma' salarju minimu, dan il-każ mhuwiex fuq is-salarju minimu, titlu huwa hekk ma dak li hemm fil fajlu huwa kompletament differenti, ħafna burokrazija bil-Ġermani sal-kumpanniji barranin ħafna iktar eh, impjegati għal dawn il-kumpanniji barranin biex ikun jistgħu joperaw fuq il-territorju Ġermaniż. Deċiżjoni għadha ma ntieħiġ imma derwat. Obligatory uh, labeling etikettar obbligatorju issa. With, uh, with maybe some, uh, some uh, writing explanation. Se nibatu xi ħaġa bil-miktub bħala spjega nista' nirrepeti dak li għatjien mill-esperjenza personali tiegħi. Jiena konvinta illi tikatar bħal dan fuq il-ħajja tal-prodott, ħajja minima tal-prodott hemm bżonn li si. Imma din mhijiex il-pożizzjoni uffiċjali għada. Jens Nielsen. Jens, thank you. Thank you, Chair. Uh... Grazie ħafna, President. Kummissarina President tal-intergrupp għall-ekonomija soċjali dan huwa settur importanti ħafna illi qed jikber anki matul il-kriżi. Strateġija ta' Ruma li għandha l-konklużjonijiet tal-konferenza u biex tiżblokka it tkabbi ġiet organizzata mill-Presidenza Taljana ta' Siċurilu u qalet illi l-ekonomija soċjali eh, daħal fija kooperativi, fondazzjoni, kif ukoll għamliet eh, ġodda bħal intraprizi eh, soċjali. Il-Presidenza tal-Lussemburgu għaru li se jagħtu priorità l-ekonomija soċjali fis-sitt xhur li ġejnu għalhekk. Fid-dawl ta' dak kollu nsaqsi. Tkun ħaġa tajba li jekk il-Kummissjoni twaqqaf unità dedikata għall-ekonomija soċjali din hija l-mistoqsija tiegħi iva. Hemm aħna għandna unità speċjali iva fil-DGTI. U żammejna din l-unità għax ħafna minn dawn l-unitajiet ma nżommuhomx imbagħad. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazie ħafna President. Isur Jaskwitz. Eżiza jena xtaqt nagħmel referenza l-ewwel mistoqsija fuq l smis mod partikolari l-programm Kozma. Jena xtaqt insaqsik. Il-fondi użati mill-SMEs fid-daw dan il-programm li huma u jekk loġbok tista' tajdinna minn fejn irċevejtu l-iktar tal-bit u l-ammonti u jekk joġbok jekk tista' tgħidilna kif il-kumpaniji mill-Polonja eh, għaddejjin eh, meta mqabla ma' kumpaniji oħra. Grazzi ħafna. Merci Madame la Presidente. Grazzi ħafna, Kummissarju, tal prezentazzjoni preċiża detaljata tiegħek Grazzi u koll għal dak li għattintu jina kontenta ħafna fuq l-indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti mux agrikoli jina rapporter u dal u jina ressaqt il-rapporti għaj u jina kont kontenta ħafna bl-akkoljenza mod partikolari fuq l ħidma favur l-SMI e ta' xek nieħdu r-rapport tal-Komissjoni tal-2013 sa' fil-mija ta' dawn il kompanji huma SMEs u għalek u nasbu nek naqbdu dritti tajba tkun tassew ħaġa sivja għall-Kummissjoni Ewropea. Issa, għall-Unjoni Ewropea skużawni. Issa, kif eh, kellimt fit-tul ukoll fuq li gvernanza fid-diskors tiegħek, dalgħodu kellna presentazzjoni interessanti ħafna min-naħa tal-Kummissjoni fuq is-servizzi u l-implementazzjoni tad-direttiva fuq l-arfin ta' kwalifiki professjonali illi iġibu maħħom dimensjoni ta' amministrativa, amministrazzjoni elettronika palmen fuq direttiva ta' servizzi dan huwa suġġett huwa importanti li nimxu qdim l-kol flimkien u l-luma din naraw il-situazzjoni fuq il-one-stop eh, shop u id-direttiva tal-kwalifika hija ħafna u nsaqsi li huma inizjattivi għal futur naħat tal-Kommissjoni biex tiżgura ruħa li stati membri tas-sew jkunu jafu suppost jagħmlu u jista' jmorru anki l lin għal dak li huwa l-aċċess għall smis mod partikolari online, speċjalment biex jkun hemm eh, ugwaljanza ovvjament dawn il-każijiet fost l-Istati membri. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju. Questo Schaldemüsse. Thank you so much, Chair. Uh, eh, Grazzi ħafna. Signora Komissarju, l-ewwel net. Ira ma naqbilx mal-biċċa kbira tal-kollegi fuq is-salarju minimu fil-Ġermanja, for the record. Naseb għandna bżonn naraw li mumma is-salarji bażiċi fl-Unjoni Ewropea ma jiena ħadd il-kelma biex ngħid xi ħaġa fuq sikurezza tal-prodotti jiena rrapportet dan il-pakkett u tassew nilqa' l-idea tiegħek illi tappoġġana biex ikonna trialogu. Għanna bżon li nifinalizzaw din leġislazzjoni aħna konna l-esti xar f'dan il-Parlament u nittama l-istudju il-ġdid jgħin il-Kunsill biex jisib pożizzjoni komuni, ma forsi tista' tgħidli xi ħaġa fuq kif taħseb dan l-istudju se jgħin l kunsill biex jasal għal pożizzjoni komuni għandna bżonn navanzaw u aħna ilna lesti. Grazie. Lambert van Missoy. Dank u wel. Grazie Hafna. Signora Kommissarju. Iva, kontat najt. Illi il-Kommissarju kella issa prezentat pozizjoni ġdida. Għandi tlet mistoqsijiet. Apparti l-fatt ta' eh, ristrutturar fil-diġi hemm filosofija ġdida wkoll li mhu l-messaġġ li tixtiequ twasslu. Tieni mistoqsija. Inti tkellimt fuq dialogu strutturali mar-Parlament ukoll mal-Istati Membri għal dak li huwa mbagħad is-suq intern kollox gvernat, manke l-implementazzjoni kien hemm svilupp ta' metodi ġodda biex nevitaw illi ikun hemm proċeduri eh, ġodda ta' inforzar. Intkellimt fuq il-pakket eh, tal-ekonomija digitali. U meta naqraw dan ir-rapport hemm bżonn nfittxu fejn hu l-element tal-better regulation, regolamentazzjoni mtejba, iġifiri leġislazzjoni mtejba. Din il-kelma ħanajdu għek issa ma tidirx iżet sparixiet, jew forsi għedin nitkellmu fuq xi ħaġa oħra. Il-kulleġġ qed jagħmel f'dan il-kuntest. Grazzi ħafna Issa l-aħħar mistoqsija minn għandi. Xtaqt immur lura għal kwistjoni tal-SMEs, mod partikolari il-mikro entitajiet u nkunu nistaw nejnu biex nwaqqaw kull xkil li sta' għal dawn l-entitajiet li żar ħafna dan il-suq ġiditali u l-Kummissjoni illum suġġeriet illi se tipproponi esenzjoni għal livell minimu għal mikro entitajiet għal eh, vat transkonfinali fuq il-prodotti mbagħad taraw forsi l-istess uh, vat transkonfinali fuq prodotti tradizzjonali. Ħafna minn dawn il-mikro entitajiet huma kumpaniji mexxija minn uh, persuna waħda soltu mara illi qegħdin uh, jaħdmu mid-dar għandhom responsabiltajiet oħra, uh, li ħarsu l-familja, etc. Forsi qed jagħmlu binding ta' kodba qed qegħdin ibjawhom online. Ħafna minn dawn l intraprisi dawn il-kumpaniji diġà qegħdin fallu. U jekk nistennu sal-2016 se jkun hemm ferm ftit minnhom. U għalhekk jekk joġobkom ħen ipprovaw illi ngħaddu għall-azzjoni b'mod urġenti għax xekle dawn il-kumpanniji, dawn il-nies, eh, nisa u rġil se jkunu s-sensu tal-ekonomija l-ġdida tagħna qed eh, jirċevu messaġġ negattiv ħafna tal-Ewropa u tal-suq digitali qabel ma nibdow nimplementawh. Jekk joġbok, forsi t-satati imbottatura. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mil-ġdid mela. Iva, għanna unità responsabel l-ekonomija soċjali li se tkun prezenti għanda eh, pozizjoni b'saħħit għanna u kol task force għall-ekonomija soċjali fost is-servizzi tagħna. e hemm din l-unità u mhux qed tisparixxi. Issa fuq il-programm Cosma 2.7 biljun euro. Jina sentikom xi dettalji bil-miktub imma taddi mill-banek nazzjonali mhux dirett minn Brussell. L-SMIs ma jitolbux għal fondi lil Brussell imma lil banek nazzjonali imma nistaw intikom tabella bil lisma differenti skont l-istat membru konċernat. Issa indikazzjonijiet ġeografiċi l-punt ta' kuntatt waħdin se indirizzaw din il-kwistjoni permezz tal-strategija tal-suq Eh, waħdini u nista' ngħid li nappoġġa bisħieħ dan il-kunċett fuq is-sikurezza tal-prodotti forsi l-lum nista' ngħid illi qed narra xaq dawl għax il eh, pakket ġi maqqaf permezz tal-artiklu wieħed biss imma l-istudji tagħna ovvjament eh, ma ġabux xi ħaġa ġdida famanta magħhom imma waslunna messaġġi li 11 stat membru illi kienu fl-oppożizzjoni issa sabu xi soluzzjoni għal problemi tagħhom u għalhekk se nmonitoraw is-sitwazzjoni rib ħafna għax li sitt xhur għaddejja u m'għandix il-paċenzja. Naf illi aħjar seba' xhur minn seba' snin, imma biex nwafqu xi ħaġa mħabba artiklu wieħed ma naħseb li l-affarijiet forsi se jaslu għal xi tip ta' ftehim. Hemm filosofija ġdida f'din id-DG ovvjament. Il-prodotti u servizzi flimkien u mbagħad l-industrija u mhux approċċ settorjali għanna eh, ekonomista kap fid-diġi għax idun nużaw semestru Ewropew bħala strument mhux biss għal affarijiet finanzjari u titjib fiskali imma biex nilħu l-anijiet tagħna stess. Allura nittamaw illi alla voli l-organizzazzjoni sa mhijiex perfetta għax ovvjament il-perfezzjoni mhix din id-dinja imma hija ħaġa tajba ħafna u l-affarijiet iva qed eh, sejħaffu u jafu li ma tantx għandi paċenzja fuq il-ksur aħna l-nas sit xhur kas każ b'każ il-każijiet kollha eh, tjaddu mis-servizzi differenti u mill-kabinet u l-każijiet l-iktar diffiċli diġa qegħdin fuq l-iskrivanija tiegħi imma ma rridx nusa il-ksur u l-inforzar mod ġenerali mod tekniku jew mekkaniku. Hemm bżonn ikolli eh, nkun aqlija. Mbagħad l-aħħar mistoqsija insejta kienet fuq l-istrateġija tas-suq waħdini fuq regolamentazzjoni mtejba. Iva, kif fil-bidunet fuq li strategiji differenti hemm l-istampa ġenerali, regolamentazzjoni imtejba hija l-qafas kollox huwa marbut ma' l-approċċ il-ġdid għal regolamentazzjoni kull biċċa tax-xogħol tagħna. Mbagħad l-aħħar mistoqsija issa fuq il-paċenza se nagħmel l-għamlu tiegħi. Nwedkom illi nħaffef kemm jista' jkun speċjalment fuq il-mikro entitajiet u minħabba in-nisa illi imesċu dawn il-mikro entitajiet. Grazzi ħafna kummissarju. Iva l-Komissar għan qed jistenna barra, grazzi tal approċ tijak u xoqqat zbieħ minna ħatana. Iva, bżon il-nikultiva il-don tal-paċenzja. Ladies and gentlemen, can we take our seats? Juri, tistaw sibu paskom għaġabkom s-senjura Bjankowska issa. Ovvjament, għal-kummissarji għamlet il-diskussjoni fuq nota olja ħafna. Grazzi ħafna, Sur Katajni viċi prezentant u kummissjoni responsabli għal xogħol tkabbi l-investiment u l-kompetittività. Huwa onur għalina li nil-għawk għonek fil-kumitat għadna kemm kena bil ta' fil fid-dettal ħafna ma' Sinjura Bjankowska. Tajjeb li qed nerġgħu niltaqgħu miegħek u nifirħulek għal dokument tal-Digital Single Market tal-lum li ndejtu l-lum. l lum Forsi tkellimna l-xarxar minuti tina ġornament un bat namlu il-sessjoni tal-mistoqsijiet Sinjura President, onorevoli membri, grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtuni ċans nitkellem ma'kom biex nibdlu il-idejat tagħna dwar il-pjan ta' investiment u anki it-tielet parti ta' dan il-pjan li fl-opinjoni tiegħi l-iktar parti importanti ġifieri is-suq interne qed nitkellem fuq għalija hija l-riforma strutturali ta' l-Ewropa. Is-suq intern ibiddel l-istruttura kollha tal-Ewropa biex jagħti iktar opportunitajiet, jagħti iktar ċansijiet indaqs lil eh, dinja tal-kummerċ u anki il-konsumaturi. Mela, ħan nitkellmu ftit fuq il-parti differenti ta' dan il-pjan bat mbagħad iktar dettal fuq it-tielet parti. Mela, il-faċilità tal-EIB l-ġdida tal-riski finanzjari hija l-ewwel parti l ideja hija li nimmobilizzaw l-investiment privat, it-tieni parti fil-pjan hija l-ħol in tal-proġett eh, eh, trasparenti l ideja hija li kun hemm iktar viżibilità ta' pjani ta' investimenti eh, li jkunu ġejjin minn bnadi differenti tal-Ewropa li jkunu ktar ċari jekk irridu nirnexxu bil-pjan ta' investiment jekk verament irridu noħolqu opportunitaj ġodda florati irridu inneħħu l-ostakoli li jeżistu għall-investimenti, speċjalment għal kull attività kummerċjali cross-border. Jiena f'dan l-aħħar xhur ili nżur l-Ewropa u spjegajt il-pjan ta' investiment jiena żort 16 il-pajjiż diġà. U illum fl-erba irtimur Danimarka mbagħad l-għada mur l-Iżvezja biex inkompli nitkellem ma' l-imsieħba dwar eh, dan il-pjan. Suġġett li dejjem joħroġ mill-imsieħba ta' settur privat huwa l-urġenza li nagħmlu progress um, fil-suq intern u nneħħu ġifiri l-ostakolu għal dan l-ambjent aħjar ta' investiment. Kif għadkom kien sajtu mill-Kummissarju ta' qabli Sinjura Bjengowska, ovvjament, il-sujġet huwa fi wieħed mill-prioritajiet tal-Kummissjoni għal suq interni, ġifiri skont il-pertinenza ekonomika. Diġa ġew identifikati eh, setturi prioritorji il-governanza, l-infurzar, per eżempju, u Eżis kollegi, din hija kwistjoni li fuqa irridu naħdmu flimkien Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni rridu noqogħdu attenti għall infurzar u l-implementazzjoni iktar minn qatt qabel. Għax mhux biżejjed li naddottaw proposti ġodda imma mbagħad jibqaw fuq l-iskaffa. Irridu bil-fors indaħluhom fis-seħħ biex naraw riżultati. Nixtieq nitkellem fuq ċertu setturi li fuqhom irridu insaħħu is-suq intern u li diġa minna passi, ħadna passi. Il, ovvjament il-suq digitali, suq intern digitali, il-lum, inna nitkelmu fuq u suġġett jahra għal-ġurnata tal-lum, il-kollegi tal-Kommissjoni eh, proponow l-istrateġija tal-suq digitali. Aħna nafu li fi ftit 20 ta', snin id-dinja imbidlet ta' taħt fuq imħabba il-teknoloġija, l-innovazzjoni din tista' ġib il-tkabir ekonomika ma tista' kol toħloq ċertu lakuni u toħloq ċertu problemi. Ovvjament, eh, dawn il-lakuni eh, jiltaqaw ma' ċertu ostakoli li huma virtwali. L-idea hija li nadottaw l-istrateġija Ewropea noħolqu s-suq waħdini diġitali u naraw fejn iż-żona tal-moviment ħieles tan-nies tal-merkanzija naraw verament li Eh, dan jista' jseħħ u anki ġifieri n-nies ikunu jistgħu jixtru jibdlu prodotti eh, minn pajjiż għal ieħor rispettivament ta' fejn joqogħdu. Mhux qed nitkellmu biss fuq is-suq, qed nitkellmu fuq id-drittijiet tal-infrastruttura, kompetenzi u kondizjoniet industrijali sabiex il-bdil, eh, il, trasformazzjoni li għanna digitali s-sir realtà. L-istrateġija bbażata fuq tliet pilastri l ewwel nett. Għanna bżon aċċess online li kun aħjar għal konsumaturi u għan-nies negozju. Kif diġa smajna, hemm bżon regoli ta' li commerce li kunu jist, wieħed jista' jafda u rridu il-Kommissjoni trid tagħmel proposti leġislativi fl-ewwel sitt xhur ta' sena d-dieħla. L-Ewropa għandha bżonn reġim ta' dritt tal-awtur iktar armonizzat. Il-Kummissjoni se tagħmel il-proposti leġislativi qabel l-aħħar ta' din is-sena fuq dan biex innaqsu differenzi bejn il-reġims differenti tal-dritt tal-awtur u tipprovdi wkoll possibiltajiet online. ċertu pis u kol eh, speċjalment għal kumpaniji żgħar u l-startups nixtiequ li dawn ikunu jistgħu jaħdmu eh, b'mod ukoll ġustu xieraq hemm ukoll servizzi innovattivi u networks digitali. Dan il-pjan ma jistax jaħdem jekk ma jkunx hemm konnettività bażat fuq <laughs> struttura ta' broadband li taħdem verament tajjeb. dan il-qafas tal-2016 biex naslu għalih. Il-Kummissjoni se tagħmel terġa' tirrevedi wkoll id-direttiva ta' servizzi ta' audiovizuali u tal-medja dwar responsabiltajiet ta' l imsiħba kollha għal protezzjoni u anki għal promozzjoni pubbliċità. Il-sigurtà fuq l-internet ovvjament hija problema li rridu nsibu la soluzzjonijiet fuq il-livell Ewropew. Se nadottaw għal dan il-an regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data. Se jkun ukoll il-reviżjoni tal-Primes Directive. U dawk il-pjattaformi online veru u minnu li hemm bżonn iktar ni eh, bżonn għal dawn il-pjattaformi li jaħdmu sew u l-Kummissjoni tagħna nagħmel studju fuq dan. It-tielet aħna rridu naraw li ikun hemm potenzjal ta' tkabir ta' din l-ekonomija diġitali. Fl-Unjoni Ewropea nafu li għatem ċertu restrizzjonijiet pal dik ta' data location. Il-Kummissjoni fl-2006 xa tipproponi inizjattiva dwar il- il-ċaqliq ħiles ukoll ta' data anki jekk bil-protezzjoni ta' data personali biex inneħħu ċertu restrizzjonijiet indak li għandu xaqsam mal l-istorieġ u l-protezzjoni. L-normalizzazzjoni u kol fil-DSM hija importanti, il-Komissjoni għal darbora set niedi. Mux. pjanta eh, pjan ta' standardizzazzjoni. U hemm ukoll ċertu normi skont is-settur, trasport, l-ambjent, l-enerġija u s-saħħa, per eżempju l ideja hija li aħna id-DSM ikun inklusiv sabiex ikunem kompetenzi fost iċ-ċittadini biex dawn ikunu verament jistaw jużaw li government li ħelt servizzi kollha fuq l-internet. L-inizjattiva tal-ġejjini fuq il-kompetenzi u t-taħriġ u se nagħmlu i-Government Action Plan mill-2016 sal-2020. <clears throat> L-istrateġija għal din DSM hija importanti sabiex il-ġejjini aħna nkunu nserħu moħna dwaru il-Komissjoni tixtieq tistieden il-Parlament Ewropew flimkien mal-Kunsill biex jaddottawn din l-istrateġija u jgħinu wkoll biex tiġi implementata ovvjament billi jkoperaw ma' dawk l-imsieħba kollha. Sinjura President fil-qosor dwar il-Capital Market Union aħna qegħdin naħdmu flimkien mal-Kummissarju Hill fuq din il-Capital Market Union biex ikun hemm iktar fiduċja tal-investitaturi sabiex l-ekonomija ta' veru ikolla eh, tiġi ikun hemm investiment fiha. Fuq il- dawn ovvjament huma ta' interess partikolari għal eh, l-SMEs. Hemm ukoll il-kwestjoni tal-enerġija ninsibu nsibu fil- pjanta investiment Ewropew għad kabbir u l-investiment. Irridu naraw li din wieħed ikun jista' ukoll iħallas għalija jew tkun iktar sostenibbli biex l-enerġija tkun tista' tgħaddi rispettivament tal-fruntieri u tkun għal benefiċċju tal-ċittadini kollha. Teknoloġija ġodda, infrastruttura rinnovata setejn għal tkabbir u għal-iktar posit ta' xol. Seġġipu kol għal-ekonomija low carbon u li tkun iktar taqbel mal-bżonijiet tal-ambjent, anki biex niġidu kontra il-global warming. Onorevoli membri, dawn l-inizjattivi kollha għandhom jimxu fl-imkien għaxu jifformaw parti mill l-lini eh, dejjem ġifiri għall-erba libertajiet u għalek dan il-pakket u kolli se jiġi adottat iktar ta' din is-sena dawn l inizjativi kollha se jitlu fl-agenda ta' Better Regulation, speċjalment it-naqis tal-pis amministrattiv. Sinjuri, il-kontribuzzjonijiet ta'kom setejn biex l-istrateġija ikolla suċċess jiena norbot fuq lajnuna u l-impentakom. Jiena mhux l-ewwel darba qed lill-Kunsill li kulħadd jaqbel eh, fuq din il-DSM, imma meta nitkellmu fuq id-dettal hemmhekk jibdew jqumu l-problemi. Hemm bżonn il-nies fil-persuni fil-Parlament Ewropew nissa l-politika li jifmu li il-proposti individwali meta nitkellmu fuq ir-reġim ta' dritt tal-awtur per eżempju li mhumiex dawn proposti individwali huma parti mill-istampa aktar kbira meta nippruvaw ikonna suq intern armonizzat meta nippruvaw nilħqu eh, ambjent tajjeb għall-konsumaturi imma anke l-entrepreneurs biex daw kunu jistgħu ibbijaw u eh, jixtru prodotti minn pajjiż għal ieħor cross border wara ħafna snin ta' kriżi u konna fil-crisis management mode, issa tajjeb li nattakkaw għal-futur. Issa wasal iż-żmien biex nibnu xi ħaġa ġdida. Għadna Emma affarijiet li għatin irridu namlu, irridu nbidlu l-affarijiet u jfisser li dan il-kubitat jgħet fi ta' u dimnet fl-imkien maħna jgħet isuq il-politika u nispera li anki f'pajjiżkom stess intom tamlu l-almutakom biex tikkonvinċu l-gvernijiet sabiex ix-xena jarawa iktar kbira u mhux jaraw l-parti tagħhom biss għall-istrateġija ambizjuża ta' veru ta' suq intern. Grazzi ħafna. Um, I'm going to take a round first from the coordinators if I can. Andrea Schwab. Ähm, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Vizepräsident. Grazzi ħafna, Sur Vice President. L-għonet nir-ingrazzjak ħafna li jgħatawek li għed t-permetti kolli konu dan l-skambju. il roċo tal-proġetti li li għamiltilna u rritna illi fil-fat għanna bżon li l-fondi jkunu verament investiti fil-proġetti li jistaw jtejbu l-kompetittivita tal-Europa u jena konvint illi il-Kommissjoni Ewropea anka edha t-investi fik ħalli bekk niskuraw billi il-mezzi u l-miżuri li aħna ħan implementaw verament ħajkunu implementati u investiti fil-proġetti li jistaw jisaħħu l-kompetittività. Nixtin sasik mistoqsija dwar il-better regulation, dwar din l-agenda regolamentazzjoni aħjar. Aħna fiħdan dan il-kumitat naħsbu li hemm bżonn li kunem atti leġislativi ġodda illi ikunu evalwati minn evalwazzjoni serja, però aħna ma nafux jekk verament hemmx bżonn ta' dokumenti li għabbasi taħħom aħna nistaw namlu dan it test Jina nishtiq nkunna fil-li dan l-element tal-kompetittivita. Kif intom ħat inkludu biex tirrevedu u tevalwaw dawn il-proposti u l-investiment li jistaw jisiru? Evelyn Gephardt. Ja, dankeschön, Frau. Grazie ħafna. Signora President, Sur Komissar, grazzi ħafna tal-spiegazzjoni tul prezentazzjoni tijak li kienet vera interessanti. Jiena nishti illi għal darba oħra nitkellem fuq is-suġġett illi semmejt ehm, jiena aktar qabel ġifiri l-fondi Ewropej, anke inti semmejtu l-innovazzjoni u t-tip ta' eh, bidla li aħna nabżon l-introduċu inti qed biċċar illi dan huwa wieħed mill-elementi l-iktar importanti għall-istrutturi u anka għall l-ekonomija u fid-dinja globalizzata jiena naqbel miegħek. Il-kumitat tagħna diġaħa pożizzjoni fuq dan u aħna diġà tlabna illi fil-fatt dan il dawn il-flus iridu jkunu investiti fl-infrastruttura fi proġetti li jistaw verament ikunu jatu buttatura l-ekonomija digitali. Importanti li ma nferxux eh, f'ħafna proġetti iżgħar iżda nimplementaw il-fondi tagħna u ninvestu fl-iktar affarijiet importanti. U għandi mistoqsi oħra. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tipprevjedi li l-flus ħajkunu mittieħda wkoll minn orizzont 2020 Iżda dan naħseb li huwa kontraproduttiv minħabba li hemmhekk diġà għandna investiment preċiż għall innovazzjoni u r-riċerka, allura għalfejn għandna nieħdu l-flus minn hemm sabiex niffinanzjaw l-istess ħaġa ħalli bekk aħna nkunu ġustifikati li qegħdin ngħidu wara kemm għamilna affarijiet. Jiena naħseb illi inti bħala kummissarju għandek ittina pjanita xejn iktar konkreti u għandek tiftaħ ħajnik qudiem din ħaġa. Grazzi. Thank you, Chair. Grazie ħafna. Jina u kol nishtiq nirringrazzja l-Komissarju tal-li ġil ta' għamana biex jaġġornana fuq dan is-suġġett nirringrazzja aktar li inti u kol għet iżżur il-pajizi Ewropej, dan l ħar inti ġejt f'pajizi Repubblika Ċeka. Tajjeb li inti tara mill-qrib il-mod ta' kif aħna qegħdin nikkomunikaw l-Aġenda Ewropea li ċittadini. Inti fir-Repubblika Ċeka mort iżur il-kumpanija Lassak. U rejt l-interess tijak għal mod ta' kif nistanu promovu il-riċerka per eżempju fuq livell Ewropew. Għalek, nishtiqek forsi telabora xiftit fuq il-mod ta' kif nistaw il-pjan Ewropew nistaw nejnuhom il-kumpanniji bħalla sak biex eh, ibijaw il-prototti tagħhom kullimkien fl-Ewropa nejnuhom tgħidilna kif nistgħu nejnuhom jiżviluppaw il-prodotti u nurruhom li mhux dix aħna lantana mhux li noħolqu iktar ostakoli u xkiel. Pascal Durand Pascal Durand, grazzi ħafna, Signora President, grazzi Viċi President jiena qed nisma b'ħafna interess l ispjegazzjonijiet tiegħek dwar il-bżonn għall-investimenti u li jkun hemm verament tal qudiem produttiva fl-Ewropa. Iva, din hija ħaġa ovvja fejn għandna 26,000 persuna qiegħda u fejn l-SMEs verament għandhom diffikultajiet anki li jkollhom isibu il-finanzjament għall-attivitajiet tagħhom. Imma ma nistax nifhem il-loġika tiegħek naf li il-prinċipju u s-sili sanati u wieħed ġenerali, imma ejd li ftit ipperswadini għaliex inti ma triċ tikkondizjona ċertu numru ta' investimenti eh, fl-Europa eh, u tgħid li dawn huma fuq il-terminu eh, medju u twil. Iġifieri ma jista' jkollok lebra popesta dwar l-enerġija eh, li tkun biss għal żmien minimu l-istess sa trasport u anki għal riċerka kif smajna. Ma jistax ikun li jkunu biss mingħajr viżjoni dawn. Għalhekk inti taħseb li jekk nħallu il-suq minna regoli waħdu il-problemi tal-finanzi u anki ta' investiment fuq medda qasira ta' żmien, inti verament taħseb li l-Ewropa bekk se toħroġ mill-sitwazzjoni li qiegħda fija? Grazzi. Do you want to take those four questions yes. and then we'll do another round? Thank you very much. Thank you very much for Very, very good question. Grazzi ħafna, Signor President, il-mistoqsijiet. Nibda bil-mistoqsijiet ta' Sur Ġvab illi saqsini fuq regolamentazzjoni aħjar kif dan jorbot mal-kompetittività. Jien naħseb li dawn għandhom ikunu żewġ affarijiet li jimxu id fit minħabba li dan il fajn ta' regolamentazzjoni aħjar huwa tant importanti. Per eżempju, il-proġett tas-suq intern huwa importanti ħafna. Jekk aħna ħajrna xina nagħmlu armonizzazzjoni ta' dan, naħseb illi għandu xieqsam ħafna regolamentazzjoni aħjar. Minħabba li dan ħa jibdel dawn ir-regolamenti dawn ħafna regolamenti b'regolament wieħed. Issa ma nafx inti kif tixtieq is sejħela din miżura miżura li tnaqqas ir regolamenti jew inkella regolamentazzjoni aħjar ġifieri qed jew 28 regolamentu minn flokku jkollna regola waħda. Ma nafx fidejk sejħela kif is-sejħela. Iżda aħna rridu naraw li noħolqu l-istess livell għal kulħadd. Iżda jekk aħna ħanoħolqu regolamenti stretti wis, uh, dan jista' jkun ta' problema u jista' jkun ta' dannu wkoll kompetittività mingħajr ma noħolqu valur miżjud. U nasib li din hija kwistjoni politika ħafna naf li hemm min ma jaqbilx miha iżda. Aħna għandna nirregolaw kollox allura jew għanna inżommu ċertu regolamenti illi jkunu fuq livell nazzjonali. Għanna ċertu fenomeni fil-ekonomija globali. Nishti insaqsi aħna x'għandna nagħmlu b'din il-kwistjoni m'għandix xi tweġiba x'intikom jiena, iżda jiena rajt illi ċertu kunċetti kienu regolati mill-Istati membri u Stati membri oħrajn hekk. Kien Kienem Stati membri illi fil-fat ma nkludewx ċertu servizzi. Aħna għanna bħalissa qoddimna l-problemi ekonomiċi globali, u aħna bħala Ewropa rridu naraw x'tib ta' approċċ ħanidu ħammorru ha kontra kollox minħabba li dan fil-fatt ma joqgħodx fil-qafas regolatorju jew nkella ħanejdu illi din it-tip ta' ekonomija hija simili dak li kanna aħna fl-aħħar 15-il sena. Ma nistgħux nevitaw din il-ħaġa, iżda rridu nadattaw. Din hija problema kbira għalina għal dan il-Kumitat u għal Kummissjoni bħala regolatur rridu naraw kif ħana fitxaw nindirizzaw dan it-tip ta' fenomeni. U dan jorbot mod dirent mal-kompetittività. Jekk l-ekonomiji u kontinenti l-oħrajn ikunu qegħdin jimplementaw regolamenti aħjar minn tagħna, aħna il kompetittivita tagħna ħat ħadd bati, ħadd intefa' lura, lura jissa jkollna ċertu affarijiet li kienu iktar ta' suċċess minn dak tal-kompetituri tagħna. Nixtieq illi nsemmi dan il-fenomenu ta' sharing economy bħala il fenomenu interessanti għaddi m'għandix tweġiba minn minnaħti, pero nittama li fil-ġejjini, fil-xur li ġejjini kunu nistaw nitkelmu iktar dwar dan, nara kif dan jorbot ma dan il-fenomenu brabta mal kompetittività Sidra Gebhardt, inti tkellimt fuq l-FC u fuq l-investiment b'orjentazzjoni għal ġejjini jena naqbel miegħek kera l-Kummissjoni ma tażilx il-proġetti il-linji gwida tal-politika tal-investiment li għadhom ma kienux adottati iżda dal-waqt jkunu adottati għandhom huma bbażati fuq il-kunċett li aħna rridu naraw li jkun hemm finanzjament ta' bażi ta' riski, rridu nagħmlu ċertu prioritajiet, prioritajiet ta' teknoloġiji ġodda, innovazzjonijiet ġodda. infrastruttura li jeda timbidel u toħroġ mod iktar li emerġenti, skużawni. Jekk inħarsu lejn id-deċiżjonijiet tal-investiment, tal-EIP iżda li mhumiex parti integrali mill-FC għax għadhom mhumiex stabiliti, iżda għadin naraw illi għanna erba proġetti li mbagħad ħajkun koperti mill-lefsi mal-li lefsi ħatkun stabilita. Zdan tistatikom eżempji kbar ta' proġetti ta' riċerka u żvilupp. F'kumpanija tal-kimika bioloġika fi Spanja. Eżempju ieħor huwa ta' kumpanija tradizzjonali ħafna ta' produzzjoni tal-azzar fl-Italja li qiegħda tuża teknoloġija moderna li ħadd għadu ma' prova s'issa qed jieħdu riskju kbir iżda ma jixtiequ li jkollhom iktar innovazzjoni fil-mudell ta' kif jaħdmu tal-produzzjoni tagħhom enerġija li tiġġedded, teknoloġija tal-cloud, dawn huma kollha affarijiet li ħajkunu appoġġjati mill-finanzjament tal-FC. Orizzont 2020, nirringrazzjak tal-li semmejt dan il-punt minħabba nixtieq ikolli l-opportunità li nispjega din. Jina dejjem anke b'mza kont eh, politiku f'pajjiżi dejjem kont ifukat fuq ir-riċerka. L-Orizzont 2020 kif taf huwa l-ikbar programm jinvesti fir-riċerka 8 biljun euro dedikati għal riċerka u issa qegħdin beħsibna li nżidu 2.8 biljun euro, hemm xi 7 biljun euro li fadlilna li nistgħu ninvestu iżda dawn li 2.7 biljun jistgħu jintużaw bħala strument finanzjarju ħanżiduhom. Iżda jiena ninsab ċert li s-settur taċ-ċirk ta' riċerka jista' jibbenefika minn ħafna iktar minn 2.7 biljun euro jekk ikollna l possibilità li nużaw strumenti finanzjarji oħrajn. Hekk kif rajna f'bosta universitajiet ta' pajjiżi li żort hemm fondi illi fil-fatt huma provi ta' kooperazzjoni tajba mal-Bank ta' Investiment Ewropew U dan għandu x'jaqsam ukoll mas-settur tal-SMEs. Ħafna SMEs qed jippruvaw ikunu innovattivi, iżda huma ma jistawx joħolqu iktar prodotti jew jespandu l-intrapriża tagħhom minħabba li għandhom nuqqas ta' bilanċ u ta' flus ta' ekwita. Nittama illi in inwieġeb diġa parti mill-mistoqsija ta' Signora Sarajova. Minħabba il-jemżon li il kumpanizar ta' daqs medju jiena u iktar appoġġ minħabba li huma jippruvaw kunu innovattivi qegħdin għedin r-riskju fl-ewwel snin għalhekk għandhom bżonn ta' iktar equity milli self ta' flus ħalli jkunu jistgħu jmexxu l-kumpaniji tagħhom. Sur Duran. Jiena nemmen fil-potenzjal fil potenzjal ta' tas suq intern. U naħseb illi jekk nirnexxina nagħmlu normalizzazzjoni tar-regolaturi f'bostaqsma differenti ħajkonna aktar riżultati tajbin. U għalhekk l-armonizzazzjoni tista' tara bħala miżura regolatorja jekk inneħħu 28 regola u minflok għandaħlu waħda regola waħda Ewropea naħseb li din tkun mossa tajba, iżda ma tistax tgħid biċ-ċar iswed fuq l-abjad illi kull deregolamentazzjoni tista' tkun tajba ħabba l-standard soċjali għandna bżonnhom hemm bżonn nirregolaw dawn ukoll, però nittamaw illi aħna nkunu nistgħu nofru dan livell armonizzat fl-Ewropa. Għad fadal għaxar kellima issa fuq l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital. Jiena xtaqt insemmi dan il-punt minħabba li naħseb li għandna wkoll ħafna nies interessati fis servizzi finanzjarji issa dwar l-inizjattiva tas-suq intern nixtieq infakkarkom illi fil-fatt hemm ħafna stejjer pożittivi fl-Ewropa. Nafu li rridu nkomplu ninsistu fuq iktar investiment fl-Ewropa. Iżda fil-waqt li tiftakru fit-traġed, jiftakru kol fil-sejr ta' suċċess minħabba li għanna ħafna mill-ekonomija li huma verament digitali li għedin fl-Ewropa fuq livell globali u jiena naħseb li aħna għanna nħarsu lejn il-pozittiv u nibxu l-qoddim. Il-leġizlazzjoni tagħna għandha tkun iffukata orjentata lejn ġejjini aħna għandna rwol ta' koordinazzjoni ġifieri Waħdem l affarijiet li nkwetawni dwar is-suq digitali intern huwa illi aħna rridu namlu affarijiet illi jikkordinaw tajjeb mal-ġislazzjoni oħra biċċi tal-ġislazzjoni oħrajn, kif aħna nistgħu naraw li għandna ċertu konsistenza fil-pakkett tas-suq intern. Inti semmejt l-inizjattiva tal-pjattaformi, Is-Sur Xroben fil-fatt mexxa n-negozjati fuq eh, is-sigurtà ta' u huma kienu qegħdin jippruvaw jiddefinixxu x'inhija pjattaforma eBay u Amazon huma eżempji ta' pjattaforma. in network tal-babysitting -tal ukoll hija pjattaforma kif nippruvaw naraw illi għandna approċċ konsistenti f'din id-dinja li qed bidel malajr ħafna. Anna Maria Korazza Bilti Kirchberg. Grazzi ħafna, Viċi Presidentu, grazzi ħafna tal-impen illi inti investejt u ħadd u dwar il- fatt li qed tisforza l-iktar regolamentazzjoni u regolamenti aħjar. Iżda aħna qegħdin eh, naraw li mhux qed nifukaw fih nifsu fuq il-suq Interna fuq affarijiet oħrajn madwaru. Jiena naħseb li ħafna mill-istati membri u ħafna ċittadini qegħdin jaħsbu li dawn it-300 biljun euro li jirnexxilhom jineħu kull tip ta' problema li aħna għanna, aħna nafu li għatfadna ċertu xkiel. Għatem ħafna protezzjonizmu meta inti tmur biex tbiddel l-affarijiet aħna naħsbu l-fond tal-investiment huwa tajjeb fih innifsu iżda qiegħed inneħħi l-enerġija politika mis-suq intern. Importanti li nerġgħu nifukaw fuq l-aġenda tas-suq intern u nifukaw iktar b'mod politiku. Mhux is-soltu naqbel ma' Sinjura Gebhardt iżda nixtieq illi naqbel maħal darba u nitkellem fil kwistjon tal-orizzont 2020. Iżda ma nafx jekk huwiex ġustifikat illi jekk aħna ngħidu illi ħanneħu 8 biljun euro minn qasam fejn aħna nafu li dawn il-flus kienu diġà effettivi ħafna għalfejn qegħdin neħuhom mill-pakk minħabba eh, ma neħuħax mill-pak minħabba li jkun iktar diffiċli illi nippruvaw noqogħdu nikkonvinċu l-istati membri dwar is-sussidi jew le għalfejn mi mhux qed ngħid li din xi ħaġa faċli, iżda naħseb illi għandna verament naraw x'tip ta' kwistjonijiet aħna qegħdin nikkonsidraw u x'tip ta' timetable għandna aħna kifet naraw li jett ikonna iktar investiment u iktar klima li tħeġġeġ l-investiment apparti mir regolamenti aħjar. Apparti minn hekk kienu naħseb illi Din hija xi ħaġa storika li l-Kummissjoni qiegħda tippreżentalna din l-aġenda tas-suq waħdini nittama li verament ħanaslu għal level playing field għal kulħadd, nisimgħu ħafna fuq il-cloud pereżempju. Nittama illi dan verament ħajwassal armonizzazzjoni mhux għal iktar protezzjoniżmu irridu li l-kumpaniji tagħna ikunu iktar kompetittivi u importanti li l-pakket digitali jippreżenta level playing field għal kulħadd. Nittama li ħad tkun pożizzjoni tippreżentalna din il-proposta mill-iktar fis possibbli. Maria Grappini. Sur Kummissarju, jina kuntenta ħafna bil-prezentazzjoni li għamiltinna, iżda għandi xi ftit talbiet u mistoqsijiet dak li qed inti fuq is-suq intern vera rridu nsaħħu suq intern iżda mbagħad inti tkellem fuq il-tiġa tal-kapitalizzazzjoni. L-SMEs għandhom bżonn tal-investiment. U meta inti tkellimt fuq eh, il-fatt li żorġ żewġ kumpaniji kbar, iżda inti meċċi li żorġ SMEs f'pajjiżi il-Prim Ministru ħaddieħor ħin kollu jiftaħru illi huma jmorru jżuru il-kumpaniji iżda il-kumpaniji iżżar qegħdin iżżurhom x'edin tagħmlu sabiex tgħinu lill-SMEs ħalli jkun hemm iktar fondi għar-riċerka ħalli bekk huma jista' jkollhom aċċess għal dawn il-proċessi u proċeduri ta' tenders. U għandi u kol mistoqsija oħra. Xinija l-opinjoni tijak dwar is-suq intern sewa mela nistgħu nsaħħuh permezz ta' regolamenti aħjar. Iżda xi tgħidli fuq il kompetizzjoni li mhijiex ġusta li qed naffrontaw ġejja min-naħa tal-pajjiżi terzi għandna bżonn ta' regolamenti aħjar anke f'dak il-kuntest. In-non-tariff barriers jistgħu jkunu problema, mbagħad għandek il-problema tat-tikketti etc. Aħna kif għan influenzaw il-suq intern anka fil-kontest tal-negozjati ta' TTIP e dan kif ħajaffetwa lill-SMEs. Lopez is my Kellem li mis. Iva, kontet eh, nisma. Mela, Grazie ħafna, President. Ina differenza bejni u l-kollegi tijaj Michelluk. hija għandi fiduċa f'dan il-pjan. Nasab qed tagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Ina da rajtu fi Spanja rajt l-impatt anke fil-mezzi tax-xandir, speċjalment ta' soċjetà fi Spanja fl-aħħar mill-aħħar di ma kienieċ xi eh, pjan mimli, mimli sumaturi minn Brussell. Xtaqt li li sur Schulz, sur Renzi, sur Hollande ħaddu inizjattivi ma smajċenjen għal tkabbir ekonomiku nittama' illi fil-qat fil-futur ikun hemm inizjattivi jew xi ideat bħalma qegħdin nitkellmu fuqhom illum ta' bejnietna. Naħseb dan huwa pjan fuq l-investiment ukoll jiena mħasseb ukoll bħal kollegi fuq il-każijiet ta' frodi wkoll kif qal ukoll il-Viċi President anki jien Anna Marija u naħseb għandna bżonn nattiraw dawn l-investituri mhux fuq il-pjan issa nitkellem imma Fuq din l-ekonomija diġitali tas-suq hemm xi kampanja forsi prevista fil-futur biex nattraw l-investituri? Dan huwa wieħed mill-pilastri għalina biex neġaw nixpronaw is-suq u konna iktar fiduċa f'din dan is-suq digitali il-ġdid li qed nagħtu bidu għalih eh, illum. Nixtieq na nkunna forse forsi jekk tista' maħna xifti xi ftit iktar dan il-pjan. Grazzi ħafna. Marlin jekk jogħġbok. Grazzi, President, grazzi Kommissarju. Basikament, nixtieq insaqsi mistoqsija pratika. Jien għawjen, għawjen. Jekk il-dokument publikat illum, strateġija fuq il-suq digitali se jkun multilingwi u fil-lingwa tal-pajjiżi iż-żar bħal Malta, pajjiżi biex niskuraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Din hija mistoqsija prattika minn ħatijaj. Nsaqsi wkoll kemm qed intasbu li forsi l konsumaturi jkun imħares meta jiġi biex jixtri online. Grazzi. Thank you. Clear and brief. Rosa Thun. Yeah.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 għaliex m'għandix eh, posta fl-istrateġija sibta biss fit-taqsima relatata mal-pjattaformi u l-intermedjarji. Imma dan hu fenomenu li qed ibiddel kif illum eh, nixtru, nivjaġġaw, nejxu u għandu impatt importanti ħafna implikazzjonijiet ukoll fuq is-soċjetà ġifiri nafu kol anki mill perspettiva tal-konsumatur huwa sassikwi diffiċli definixxu jekk xi ħaddux kummerċant, produttur jew konsumatur skont is-sitwazzjoni ċirkostanzi u leġislazzjoni tagħna. Ġifiri leġislazzjoni Ewropea issa ma tagħtix tweġiba qudiem din is-sfida. Dak li wisni nibża li l-Istati membri se jerġgħu jipproduċu 28 biċċa ta' leġislazzjoni għax sharing economy qabel ma l-Ewropa tieħu il-mixjon bat konna nikkupraw, nippreparaw protezzjoni digitali fuq kif qalet Anna Marija wkoll. U għalek din hija opportunità għalina. Ekonomija ġdida. Għanna bżonn immexxu biex eh, inżommu dan is-suq armonizzat u intern nixtieq nkun naf kif taħsiba int fuq dawn l-aspetti kollha. Eva sa, Panova. Iva, grazzi President, Viċi President, jina kontenta ħafna li int attendejt il-laqatana tal-imko ġurnata tant importanti għalina. U l-ewwel net nixtieq insaqsik fuq l-efsi mistoqsija l-ewwel net nifraħlek għal roadshow ta' suċċess tiegħek fl-Ewropa Mort ukoll il-Bulgarija fejn naħseb l-impatt kien evidenti ħafna permezz tal-messaġġi wasalt Hemm biss punt wieħed nixtieq nenfasizza. Jista' jkun ċar ħafna imma meta inti għad f'xi żewġ pajjiżi inkluż tiegħi illi l-proġetti jistgħu japplikaw mill-lum jew minn għada għall-IB hemm ċittadini li saqsewni ġimilu inti konta tajdu illi flakon għed tintaħmu fuq il-regolament FC u il-trialogu għaddej, tistaw forsi tispiega tamela iktar jekk il-proġetti jistaw japplikaw mill-lum u smajna illi anki jekk l fc miex f'posta daw il-proġetti jgħatu jagħmel parti aħna nsaqsu bħala MEPs jekk affarijiet mhumiex fosthom kif jistgħu dan il proġetti jagħmlu talba u jiċċevu l-approvazzjoni. Jekk jogħġbok spjega tkun utli. Waqt li kont fil-Bulgarija, aħna tajna bidu għal inizjattiva fuq l-edukazzjoni u grazzi ħafna tal-appoġġ tiegħek. Għax kif għattintu kellek raġun investiment mhux possibbli fuq meta twila ta' żmien jew lanqasada jekk ma nkunniex preparajna n-nies professjonali. U llum it-saġija tal- Eh, DSM tal-ġiet eh, annunċata hemm bżonn li jkun hemm il-ħiliet elettroniċi, il-gvernanza elettronika tas-servizzi u għalhekk kont qed insaqsi kif iċ-ċittadini kollha jistgħu jibbenifikaw fuq dawn il-ħiliet elettroniċi maħniex taqsek avanzati u mbagħad da jiddependi wkoll mill-edukazzjoni provduta. duta imma għataduna li għanna bżon diritti fl-edukazzjoni, ma l-Kommissjoni Ewropea kif tista tixprona iktar l-affarijiet biex hekk ikonna eh, ħiliet elettroniċi li kunu parti minn kull kurrikulum. Grazzi. Sijak, sorry. Thank you, madam. Grazie. Sr. President, Vice President, jina napprezza ħafna li fakajt il-diskors tijak fil kompetitività x'dan huwa punt kruċali għall-Unjoni Ewropea. Jek ehm, jekk le se jkonna inqas parks tekniċi inqas startups se nkunu se konna ħafna domin meta qabel ma' kumpanija asjatiċi u lek għandna bżonn nifakaw fuq it-titjib tal-applikazzjoni ta' idejat ġodda u n-implementawom, mistoqsija sempliċi minn naħa Dan huwa qasam fejn se tifoka wkoll tistgħu forsi titkellem ftit iktar fuq dan l-aspett, grazzi ħafna Lambert. Grazzi ħafna, President. Iva, mela, bl isfond tal istorja sħiħa ta' regolament ħjar, l fc eccetera fil-ġerat tijak fl-istati membri, kummissarju, int kellimt fuq dawn il-200 punt imma ma tkellimx fuq il-finanzjament. Mar kummissarju Bienkowska tkellimna fuq ċerti proċeduri ta' l-inforzat ta' liġi mħabba ksur fuq il-kwistjoni tal-vatt ukoll għadna li għandna bżonn ta' armonizzazzjoni. pożizzjoni ottimista, forsi li għanda raġun, u bat il-sur xfab għamel mistoqsija fuq il-Better Regulation. Jina eh, rajt il-pakket approvat dal-ħodu mill-Komissjoni, imma hemm ħafna elementi illi ħafna truffijiet illi mumiex marbutin ma' xurxin. Memx element ċentrali biex ikon leġislazzjoni imtejba memx din l-idea kif nistaw forsi nġalu l-istati membri illi uh, jintervjenu s-som tiġu għal better regulation din hija xi ħaġa li se tkun tassu importanti fil-futur. Għax hemm dejjem il-Kunsill illi jgħid aħna nadottaw il eh, dan il-file ma mbagħad m'hemmx din il-koherenza f'dan il-pakkett Grazzi, President, kellim li miss. Is-Senjura Jakosari. Komissarju Katajnen, jina naf li inti taħseb u tirrefletti fuq kwistjonijiet differenti u tkellimt ukoll fuq il-modell soċjali Ewropew u l-ekonomija tas-suq Ewropew u trid tagħmel Eh, li t-nota differenza bejna u bejn per esempio eh, l-Asja. Waħda mill-vizjoniet li għanna hija rivoluzzjoni diġitali li se jkollha effett fuq ħafna partijiet mill-ħajja tagħna l-kultura, ix-xogħol, dħul. U din l-idea tal-ekonomija soċjali tiġi rispettata. Per eżempju, jekk jekk nirreġistraw għall-iskola tkun xi ħaġa online jew forsi nieħdu xi appuntament mm, sptar per eżempju, da kollu se jkun forsi fuq l-internet. Inti ħsibt fuq dan l-aspett, ġifier l-aspett soċjali, il-parti soċjali tal-ġitazzjoni digitali aħna għandna bżonn li konna innovazzjoni għal din il-parti tal-ekonomija wkoll fl-Ewropa. Grazzi. Okay, now the commissioners... Tajib wis, issa kommissarju 10 minuti qabel ma jitla u jwassal il-messaġġ f'xi stat membru ieħor. Jekk joġbok tista' tibatilna kopja tal-kummenti tiegħek ta' introduzzjoni u eh, xi dokument ieħor li tixtieq mit-Twitter feed xi ħadd saqsini eh, kif nista' nisma' l-mużika meta nivvjaġġa fl-Ewropa. Jekk tixtieq forsi tibatilna xaġa bil-miktub aħna mbagħad ovvjament nqasmu ħall-parteċipanti kollha iva. Żgur mhux forsi se nibatu id-diskors. Signora President, inti saqsejt fuq il-koherenza tal suq digitali waħdini ma' osma oħra ta' politika. Tweġiba pragmatika u teknika għalek. Aħna għanna din is-siżura ta' viċi president fil-Kommissjoni nabżgur il-kollega tiegħi ansib u forsi nista' nagħti eżempju waqt li ansib kienet jipprepara din il-komunikazzjoni li qed niftakar sew kien hemm disa' kummissarji involuti f'dan il-proċess u dan huwa mod ġdid kif innestu l-affarijiet mod partikolari meta qegħdin nitkellmu fuq entitajiet il-kbar per pereżempju s-suq intern foqsma differenti. U għalhekk naraw jekk inkunu nistgħu nkunu konsistenti biżiet għamilu nipprovaw li ntejbu s-sitwazzjoni u nkunu lesti mill-lat strutturali. Eh, Signora Korazza Bilt, kella raġun meta qalet illi hemm fenomenu interessanti li wiritna mill kriżi ta' xi ftit ilu. Meta li stati membri daħlu fil kriżi kien hemm iktar protezzjonizmu Sfortunatament dan il-proċess ma trażax u naħseb waħda mill-kwistjoni li nixtieq naqsam magħkom hija illi ċerti nies meta jitkellmu fuq better regulation f'moħħhom għandhom il-protezzjonizmu għax għalihom regolamentazzjoni aħjar tfisser li meta wieħed ikun kollu regolamentazzjoni fuq livell nazzjonali l-affarijiet imorru għall aħjar x'imta qed ikun il-każ imma nixtieq insemmi illi hemm bżonn inkunu kawti ħafna u ma ngħidux jew nużaw il-better regulation tajba kemmi tajba bħala strument biex isna nibnu ix-xkiel l-ostakoli u jkollna iktar protezzjonizmu milli xtaqna. Issa, dan il-protezzjonizmu digitali għanna bżon nevitawh. u fil-komunikazzjoni toħroġ ċar l-antana huwa illi jkollna dawn il-pjattaformi għax nemmen u l-Kummissjoni temmen illi hemm ta' kompetizzjoni. Hemm bżonn inkunu miftuħin jekk wieħed mhuwiex b'saħħtu biżejjed, kompetittiv biżejjed, nitilfu. Imma fl-istess waqt jekk ma tkunx ma tkunx tista' qed ehm, investi għal benessri tal-futur u għalhekk hemm bżonn ta' kompetitività jekk wieħed ma jkollux ħaġa waħda jkollux l-oħra u viċeversa. Meta s-soċjetà tant għalja illi kollok timporta flus minn pajjiżi l-oħra u dan huwa possibbli biss jekk eh, toħroġ rebieħ vizavi l-kompetituri tijak, jek inti iktar modest, forsi tuża livell ta' benessri iktar bax, mandek son ta' tant flus. Mandek xafen tkun naqshekk kompetittiv. Dan huwa ħsib tiegħi. U għallek ma ta' noħolqu dan is-suq waħdin id-diġitali hemm sa niżguraw ruħna illi jgħin il-kompetitività, l-innovazzjoni minn flok ma jproteġi ċerti kumpaniji jew ċerti oqsma. Sur Sinjur anzi Grappini, inti tkellimt fuq l-SMEs u għattri mux suppost ma ta' imur nżur biss l-kumpaniji l-bajna mur nara l-kumpaniji iżax nishtiq Eh, nixtieq nara l-innovazzjoni. Etuni ħafna enerġija anzi meta mmur eh, nżur dawn il-kumpaniji iż-żgħar, nkun kuntent ħafna. Imma raġuni oħra però wkoll. Nipprova nitgħallem li huma l-ostakoli l-kbar għal dawn il-kumpaniji żgħar u l-ostaklu ewlieni mhuwiex nuqqas ta' finanzjament mill-banek. F'ċerti pajjiżi dan huwa minnu iva, mhux fil-biċċa kbir tal-Istati membri. Imma l-ikbar ostaklu huwa nuqqas ta' likwidità m'għandniex dawn it-tip ta' modelli fl-Ewropa u għalhekk m'għandniex din l-ekwità. U din dan huwa l-iktar ostaklu kbir għall smes biex ikunu jistgħu jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp. Għax kumpaniji innovattivi tal-riċerka ta' sviluppu jagħmlu telf fl-ewwel ħames snin għal menu għalhekk għandhom bżonn l ekwita biex ikunu jistaw joħolġu minn dawn is-snin kritiċi u għalhekk aħna ddoppjajna l-finanzjament tal-SMEs u nkunu nistgħu nifakaw fuq il-finanzjament tal ekwita tal-likwidità skużawni Dan huwa importanti ħafna fuq medda qasira u twila ta' żmien. Aħna għandna bżonn dawn il-kumpaniji innovattivi li jikbru bżonn niffakaw b'dan it-tip ta' finanzjament. Kollega saqsiet fuq per eżempju kif nistgħu niżguraw ruħna settur privati jifhem li huma l-opportunitajiet il-ġodda. Roadshow wieħed mill-eżempji Niranġaw ukoll komunikazzjoni, proċess ta' komunikazzjoni wara r roadshow biex hekk niskuraw li t-tati membri kollha il-kumpanija tal-settur privat jifmu li huma klijenti eh, individwali tal-IIB li qed jipprovdi l ekwita l-likwidità għax hekk li jkun hemm nuqqas taftejjim illi l-gvernijiet huma l-gatekeepers, ċifiri huma isom l-assisa għall-aċċess tal min jista' jkollu franzament Il-gvern m'għandux rol da mhux minnu sakemm ma jkunx hemm il-PPP protects il kumpani huma klient individwali tal-FC u tal-Banek. U jina nishtiq nitkellem ukoll fuq il-modell Spanjol bħala finanzjament tal-SMEs. Huwa eżempju emblematiku nittama li kun hemm pajjiżi li kopjawh bejn il-fondi strutturali huma użati bħala strument finanzjarju. U l-Gvern Spanjol ħalaq fond mill-fondi strutturali illi se jippermetti xi 5 biljun lill-SMEs ħafna flus anki għal Spanja, għal volja pajjiż kbir, u lek se jinduruzzaw permezz tal-fondi strutturali il-falliment tas-suq u hemm bżonn li dan il-modelli ġi kopjat. Issa, Signora Mizzi, jekk strateġija se tkun posta lingwi, il-Kummissjoni Ewropea żgur se tuża l-politika normali tal-adozzjoni tagħha imma għanna bżon nizgura ruħna il l-kumpanniji Maltin dawk innovativi kunu jafu dak li se jiġri u jistaw jikontribwixxu ukoll fi stadju bikri għax għanna bżon ir-reazzjonijiet mis-settur privat kif nisa nirregolaw fil-futur huwa faċli ħafna naħna nirregolaw li gvernaw il-preżenti u l-passat. Meta noħolqu xi ħaġa xi ħaġa ġdida passuq waħdin iġid tal-imżon nkunu nafu kif l-affarijiet se jinbidlu fil-futur u għanna bżon li nifissaw il-qafas regolatorju tagħna biex ikun adattat għal sviluppi futuri u mhux nipprovaw nillimitaw dawn l-opportunitajiet. Issa kien hemm xi mistoqsijiet oħra. Signora Thun und Hostan, inti kellek raġuma ta' semmejt il-sharing economy. Iva, Strategija tas-suq intern se tanalizza din il-kwistjoni promim li sfidi. Kif Kifat fil-bidunet jiena m'għandix tweġiba għal din il-mistoqsija, ta ma jfissirx li mhux se jkollna tweġibiet iktar tard, imma għandna bżonn analizzaw is-sitwazzjoni u niddefinixxu ix-sharing economy. Liema tip ta' fenomenu hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa, hemm bżonn eh, nistennew xi ftit biex forsi t tiżviluppa ruħha mbagħad nirregolawha ma' din hija kwistjoni li tama tkunu attivi wkoll biex tippruvaw tidentifikaw kif tistgħu taraw ix-sharing economy fil-futur. Jiena pjuttost eh, eh, pożittiv. Ma tantx qed nifhem dan il-fenomenu għal issa, s-sur panum. Mistoqsija tajba ħafna kontat fil-Bulgarija iva kif għattu kol pajizi oħra il-kumpaniji privati jistaw eh, jitolbu l-lajbi minn min lum jis jekk qed jipprovaw ikollhom investiment ta' riskju għoli jew jekk jixtiequ forsi jinvestu f'xi ħaġa mill-finanzjaturi qegħdin naraw il-pjani tal-finanzjament li għandhom riski finanzjari għoljin wis, għax jekk ikun il-każ il-pjan mhux se implementat l e iib bdiet diġa tanalizza dawn il-proġetti fil-proċess huwa jarħajta kuljum ta' dan il-bank. Dan jagħmluh kuljum. Għanna bżon nipparteċipaw fil-qafas ta' self tal-IB e mod normali. Umbat jekk ikunu jafu dan huwa ta' sub proġett ta' riskju għoli, umbat forsi jgħidu ħen nistennow umbat naraw dak li kien jista' jiġi propost. Forsi mur taħt il-fondi attwali, mhux għalfejn jistennew. Jekk jaġobkom, tistgħu tikkontattjaw il-IB millum għax hekk ma nitilfux il-ħin. Reminding yep. the Commissioner that we're ahead of the world on crowdfunding and peer-to-peer -peer funding okay, okay. as well. Iva, nitkellmu kol fuq il-peer funding. Għanna ħafna dija tajbin biex ikollhom finanzjament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 li kullħat u lest jaċċetta l-proposti kollha għandna bżonn l-għajnuna tagħkom. Tällainen vaikutus digitalisaatiolla on sosiaaliseen Eurooppaan. L-effett, xinu l-effett ta' digitalizzazzjoni fl-Europa soċjali u x'effett se jkun hemm fuq kif se jinqasam it-tħul ma nafx jiena imma nirrid nemmen li dan se jġib it-trattament ġust u gwali biex kulħadd ikollu l-istess tip ta' aċċess għas-servizzi. Dawk li n-nies li m'għandhomx aċċess jew inkella li ma jafux jużaw it-teknoloġija, jeżistu daw in-nies imma anki n-numru ta' daw il-ħin kollu jinbidel iġifiri l-ugwaljanza soċjali mhux se tiġi affettwata mħabba digitali. Il-digitalizzazzjoni mux ir-risposta għal kull ħaġa li sejra ħażin hija biss fenomenu fil fissu li tista' tgħin u għalhekk irdu naraw li kulħadd ikun inkluż. Jiena interessat li nerġa' niġi nżurkom jekk intom tridu, imma qabel nagħlaq ngħid li nispera li dan il-kumitat jagħmel l-almu tiegħu sabiex l-istati membri jifmu verament li wasal iż-żmien li aħna nsaħħu is-suq intern. Għax kull proposta konkreta tista' tkun fuq livell politiku diffiċli ħafna biex tiġi aċċettata. Għalhekk għandna bżonn l lajnuna tagħkom fuq il-livell tal-istati. Grazzi. Thanks. <laughs>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 dan il-suġġett taqt nfakkar il-kulħadd li lan ta' din il-proposta leġislativa hija biex jikunu jistaw jiġu implementati sentenzi u rekomendazzjoni ta' WTO dwar il-kummerċ fil-prodotti tal-foki. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi li resqu l-emendi, nishtiq nserħilhom moħħom, ngħidilhom li se naħdmu flimkien fuq eh, ċertu kompromessi fil-ġemat li ġejjin, per eżempju, hemm il-kwistjoni tas il-dritt tal-autodeterminazzjoni ta' komunitajiet indiġeni l-emendi 15 u 19 jiena sodisfatta tal-fat li l-kollegi kollha qed jaqblu mal-fat li il- fat il li jiġu maqtula minn ċertu popolazzjonijiet dan jisir parti mill-kultura tagħhom u mhux għal-għanijiet eh, kummerċjali ġifri popolazzjoni inwi tal-Eskimos u kol nafu li dan huwa mota kif eh, anki jihdu l-ikel tagħhom rridu naraw ukoll il-formulazzjoni tkun taqbel mal-formulazzjoni ta' WTO. Il-drittijiet ta' komunitajiet ta' indiġeni jisuġġeriġ li eh, ovvjament xorta li dawn iridu eh, eh, jimbidlu biex jaqblu mal bżonnijiet tas soċetjarijiet. Dawn l-affarijiet kollha rridu niddiskutuhom. Kompromess ieħor huma l-emendi dwar il-premessa numru tlieta minħabba il-fat li jiena nejt nappella biex ma morrux kontra il-rekomendazzjoni ta' WTO kif smajna kim il-Kommissjoni u skont il-Dipartiment Legali tal-Parlament Ewropew jekk namlu dan noħol u e, e, problemi u fuq livell internazzjonali anki ġifir il-premessa numru erba' u laqqas l-emendi ġifiri 36 sa 39. Meta konna edin nitkellmu fuq il labot ta' rapport wara li jiena konsultajt mal-Kummissjoni jiena ma, ma naqbilx skont mal-emenda 30 li nerġgħu niddefinixxu eh, terminoloġija ġdida Eh, fuq il-paragrafi, ehm, il-paragrafu numru wieħed u anki l-artiklu 3 paragrafu 5 ħana ġonara formulazzjoni mill-ġdid. Jena nixtieq nirringrazzja il-kollegi għal eh, l-artiklu ġdid 5a dwar l-informazzjoni pubblika fuq is-suġġett. L-informazzjoni għat-ċittadini Ewropej il-fat li E, il-kaċċa tal-popolazzjoni tal-Eskimos hija attività imma permessa li dawn il-popolazzjonijiet biss u kemm hija importanti għalihom tajjeb li għanna dan il-paragrafu ġifiri u din, fuq din l-emenda li naħdmu flimkien fuq kompromess biex ikonna laħja riżultat. Fuq l-artiklu numru 7 nirringrazzja il-kollega, specialment ix-xunxal Demoza, għal kontribut tagħha u nserħela moħħa ngħidilha li jiena se nikkonsidra l-proposti tagħha dwar l-emenda dwar il-reviżjoni ta' regolament eh, ewlieni nixtieq insaqsi il-kollegi u anki il shadow rapporters għall-opinjoni tagħhom fuq dan. Nixtieq ukoll nirringrazzja il shadow rapporter mill-grupp ta' soċjalisti Sinjura Xaldemouza għall-informazzjoni li tatna mħabba l-emenda 44. Grazzi ħafna u jena eh, jgħataw biex nirrispondi kull mistaqsija li kolkom. Grazzi ħafna Christian, mela issa il-shadows fuq l-emendi għanna 40 l-emenda. il senjura xal-demosa għal-essendi. Dawennet tajjeb li naraw li għanna biz 49 emenda Ġifiri tajjeb li għedin fi triq tajba biex nsibu farit li naqblu fuqhom. Edin għadna nidiskutu fl-SND fuq il-pozizjoni li se nieħdu biex naqblu ma' ċertu emendi, imma aħna lesti li nsibu soluzzjoni tajbin għal lezenzjoni eżenzjoni ta' l-Inuit, ġifiri l-Eskimos. U nafu li huwa importanti li nsibu li, li nieħdu ċertu miżuri biex l-eżenzjoni ta' l-inwit hija wkoll waħda fattibli. Hemm ħafna emendi fuq dan is-suġġett u naħseb mhux se tkun diffiċli ħafna li nsibu affarijiet li jaqduna. Fuq l-MRM dan il-każ għadna m'għandix pożizzjoni fuq jiena naf li membri tal-essendi li dide u korres u l-emendi. Għalek għadba għanna niddiskutu fuqhom. Għalek sabiex naraw li kunem negozjati tajbin, jina nistanejt li se jkunem il-mezzi biex insibu l-aħjar. U tajjeb li namlu laqa ta' shadows biex naslu għal dawn il-kompromessi. Imma jiena nibqa pozittiva perswaza li se nsibu soluzzjoni tajbin. Naħħar ngħid li għalija huwa importanti wkoll li insibu l-aħjar bilanċ. U mhux noqogħdu nerġgħu nibdew id-diskussjoni ġdida dwar il-welfare il welfer il tal annimali u x'mhuwiex welfer tal-annimali għax inkellem ma naslu qatt speċjalment ma naslux skont it-timetable, ġifiri fl-opinjoni tiegħi ma rridux nerġgħu niftu d-diskussjoni, anzi naqblu ma' sentenzi tal-WTO eh, u naraw li il-popolazzjoni ta' l-Inuits ukoll jaċċettaw eżenzjoni li tkun tajba għalihom. Jekk aħna nimxu f'din id-direzzjoni nistgħu nsibu soluzzjoni tajbin, grazzi. Iva, grazzi ħafna, Signora Xalda Moza Mawħat mill sijar Jow. Mela, il-Ula Tornes għal-Shadow tal-Alde. Grazzi ħafna. L-ewwel qed jien nixtieq nirringrazzja ir-rapporteur għal biċċa xogħol tajba u bħal Sinjura Xalamoza għandna ħafna emendi tajbin li ġew mresqin u naħseb li u jien ukoll naħseb li l promessi li nistgħu naslu għalihom ikunu tajbin u l-gruppi kollha jistgħu jaqblu magħhom. Qabel nidħol f'ċertu dettal nixtieq jiena nenfasizza il-fatt li naqbel kompletament ma' rapporter għal fatt li r-regolament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun konformi mal-rekomandazzjoni tad-WTO. Laqqas biss nibda nimmaġina li tkun differenti u jekk jissa nati daqatajn l-emendi, hemm xi tnejn li li li jolqtuni għax huma importanti ħafna għalija u anke l-grupp tal-Alde. L-ewwel net l-emenda 20, 21 u 46 u oħrajn dawn l-emendi jitrattaw il-bżonn importanti biex ikun hemm kampanja ta' informazzjoni fuq il-prodotti tal-foki kampanja ta' informazzjoni hija importanti sabiex inkunu iktar konxi um, li għad jeżistu fantazija affarijiet li mhumiex minnhom. Ħafna Ewropej għadhom jaħsbu m'għandhomx reġun li mhux permess li wieħed juża il-ġlut tal-foki li jkunu ġew maqbuda mill-Eskimos u tajjeb ġifiri li aħna nxejnu dawn il-ledejat folots. Mux qed nitkellmu lanqas fuq il-foki iż-żar ta' ċertu eta zaħira għax mux permess li wieħed joqtol dawn iż-żar jew juża u koll il-ġlut tagħhom. Issa, l-emenda dwar l ezenzjoni innuit, jina verament nemmen bil-qawa kollha u nispera wkoll li ikun possibbli li nilħu kompromess sabiex il-popli indiġeni, per eżempju fi Greenland, ikunu jistaw ikomplu eh, jiexu bil-mod tradizjonali tagħhom anki fil-rispett tan-natura dan huwa mod kulturali tagħhom ta' kif jgħixu. Huma verament rip in-natura. U tilet punt jiena nixtieq insemmi l-eżenzjoni tal-discards u kif diġa qed regolament Ewropew għandu jkun konformi ma' dak tad-WTO imma il-formulazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni hija minnan fija kontradizzjoni ma' regolamenti oħrajn tal-Unjoni Ewropea, per eżempju meta tisem id-diskards tal-ħut, jiena lesta niddiskuti biex nilħu kompromess li nqisu u nikkonsidraw il-rekomendazzjoni tal-WTO u anki l-kwistjoni tal-biodiversità li wara kollox fuq dan edin nitkelmu meta nitkelmu fuq l-esenzjoni tad-diskards jiena naħseb li huwa ħasra li il-foki li wieħed jikkaċċja fil baħar Baltiku nittrattawhom bil-mod kif qed tipproponi l-Kummissjoni ħani għafqawn u qed nistenna bil-ħerqa il-laqa tal-shadows negozjati li għandna qudiemna nispera u naħseb li nkunu nistaw nsibu kompromessi skont dak li għanna għoddimna. Grazzi ħafna, Turnes, issa l-grupp tal-ħodor Igor Xoltes. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net nixtieq jiena nirringrazzja il-rapporter għal biċċa xogħol eċċellenti u anki nawgurala, nanzi eh, nispera li jkun hemm eh, negozjati tajbin Għal-grupp tal-ħodor u anki għal-welfer tal-annimali, għal-benessere tal-annimali, nfakkar li fl-2009 aħna konna ġilidna biex ikun hemm il-projbizzjoni ta' prodotti tal-foki fuq il-suq, fuq imma dak iż-żmien anki fir-regolament ta' dak iż-żmien kien hemm ħafna lakuni huwa mhuwiex faċli li wieħed isib dawn il-problemi meta il-fok jinqatlu eh, b'mod ġenwin tajjeb. Ovvjament tajjeb li eh, aħna naqblu mal-sentenzi ta' WTO nkunu konformi għax wara kollox huma jgħidu x'inhu ma l-eżenzjonijiet. Kull reviżjoni ta' dan m'għandux jippermetti li aħna nadottaw ċertu dispożizzjonijiet oħra li jimminaw eh, bażijiet legali jew inkella eh, biex ikun hemm proibizzjoni eh, proibizzjonijiet oħrajn fil-Unjoni Ewropea. Il-grupp tal-ħodor napponu kull attentat ta' dan it-tip u jiena nilqa il-proposta tal kummissjoni li tiffoka fuq il-risposta legali għal fatt li l-Ewropa trid tkun konformi mad-WTO. Imma il-proposti tal-Kummissjoni iridu jiġu iridu jkunu iktar ċari. Għalhekk għannom tal-ħodor u anki fismi jiena ħanressa ċertu emendi speċjalment li trattaw żol li huma importanti. L-ewwel net irridu li kunem konsistenza anki l-kondizjoni tal leċenzjoni tal-Inuits u il-kaċċa li jisiru għal anijiet kummerċjali li huma mhumiex permessi li il-Kummissjoni ma triċ tqis il-limitazzjoni ta' dan issu imma tqis il-projbizzjonijiet. L-eżenzjoni trid tiddefinixxi xi tkun tfisser eżatt il-proposta ta' sussidju. sabiex ikun iktar faċli wieħed jiddefinixxi eżenzjoni aħna u kol ressaqna e, l-emenda numru 5 fuq definizjonijiet jiena nispera li sensibu soluzzjoni u ma nixtieqx li nimmina il-leġislazzjoni ta' palissa Jiena nifem il-problemi tal-popolazzjoni tal inwits tal-Eskimos, imma ma rridux ninsow eżattament l-anijiet tagħna. rridu nifukaw ukoll fuq il benessi tal-annimali u fl-istess aħna nafu illi ma nistgħux ninterferixxu fil-politika tal-istati membri dan mhuwiex nanta din eh, l-opinjoni. Grazzi ħafna issa qabel ma nisimgħu lill kollegi naħseb li Krista Xaldemozer għandha x'kumment. Iva, grazzi skużani illi ħanerġa' nitkellem nsejt, nispjega l-emenda tiegħi numru 44 44 huwa hija domanda pjuttost sempliċi sabiex ngħidu li fir-regolament il-Kummissjoni għandha tiħu azzjoni waħna qegħdin naraw jekk il-kaċċa fil fat edammek għal għanijiet eh, primarji naħseb li jekk il-Kummissjoni tiħu azzjoni aħna rridu n-involvu l-istati membri b'din ir-reazzjoni u naraw noħolqu kumitat u aħna kif rajna daroma ta' kif aħna nistaw navanzaw il-qoddim dan huwa il-an tal dan numru 44. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna qed nara illi shadow tal-FDD hija tawwek. Ma nafx jekk Marko Zulla jixtieq xi kummenta. Iva, skużawni tal-li wasalt ftit tard. qed ikkonsidraw l-emenda fuq il-beħ tal-prodotti tal-foki. Skużawni. Jek tkun tixtieq titkellem iktar tard mela saqsini. Jens Nilsson tkellem bl-Svediż. Ħalli nuża il-kliem illi nixtieq nuża ħalli żgur illi ma nix ħażin. Il-pozizjon kif kienet adottata fis-sena 2009 mill-Parlament Ewropew kienet kella fija żewġ eċezzjonijiet l-ewwel net fuq l-inwits u l-ġestjoni mhix sostenibbli. Jien ma kontx hawnhekk iżda ftit minn dawk li kienu qalu li mingħajr dawn iż-żewġ eċezzjonijiet din il-pożizzjoni żgur ma kienitx tirċievi appoġġar ta' dan kollu. Il-WTO naturalment għandu ċertu regoli importanti. Iżda jiena nifima e kif qalu erba stati membri tal-Baltiku illi huwa possibbli li norbtu regola ta' WTO flimkien ma' l-eċċezzjoni għal ġestjoni sostenibbli ta' riżorsi madritmi. U din hija xi ħaġa importanti ħafna għall-ambjent maritmu li huwa madwar il-Bahar tal-Baltiku, iżda sfortunatament il-Kummissjoni ma ratx x'kienu konsekwenzi ta' din il-possibilità u laqas il-Kummiss mlaqas m'għamlet evalwazzjoni tal-impatt il-Kummissjoni sabiex tara x'jiġri jekk titneħħa din l-eċċezzjoni, jiena naħseb illi hija xi ħaġa ma nistgħux naċċettawha mhuwiex tajjeb li aħna ma nagħmlux evalwazzjoni tal-impatt minħabba li l-pożizzjoni tagħna bħala Parlament Ewropew ħadd inbidel u allura minflok aħna qegħdin nipproponu din l-eċċezzjoni ħadd itneħħa mingħajr ma aħna namlu evalwazzjoni dan kollu. Aħna ressaqna ċertu emendi allura din nitkellmu fuq il-fatt rridu nkunu responsabbli għal ġestjoni tal-ambjent tagħna. Aħna qegħdin naraw li dan l-ambjent huwa ambjent sensittiv. U allura nixtiequ li jkollna l-possibilità li nagħmlu negozjati kif suppost ħalli nindirizzaw din il-kwistjoni. Grazzi ħafna Jens, issa Liza Jakansari. Grazzi naqbel perfettament ma dak li qal Nils Jelsin. Din kwistjoni tal-prodotti tal-ġolda tal-foki kienet koperta mill-politika barranija maħabel il-Kanada kienu kontra il-fatt li l-Unjoni Ewropea ħajkunu membri ta' dan il-Kunsil tal-Artiku bħala servaturi. Aħna qegħdin naraw li dan il-kummerċ fil-prodotti tal foki jew importanti għal Kanada u din l-eċċezzjoni li natat lill-Inuit u rrit allura illi dan naqqas ħafna id-domanda l prodotti tal-ġilda tal-foki. Dina kwestjoni li għandha x'taqsam mal-ġestjoni tal rizorsi Hemm ħafna iktar foki dan jati tellef l-attività tas-sajt speċjalment fir-reġuni tal-arċipelagu fejn is-sajt huwa importanti ħafna. Dan mhux ħajwaqqaf il-kaċċa fuq il-foki, iżda dan ifisser il prodotti il illi joħorġu minn ġilda tal-fok jallura ma jistawx u naħseb li għandna daqsxi ta' problema u hekk problema etika illi allura tikkonkludi u twassal għal fatt illi l-annimali li qed ikunu maqbuda fil-kaċċa ma jistgħux jintużaw u jitħallew sabiex jitmemru fuq il-blad pereżempju. Din hija problema li turina li dinja kwistjoni assurda jekk ikun hemm kaċċa dawn l-annimali mbagħad ma jsir xejn minn dan jiena naħseb li għandna ikollna idea ċarta dak li aħna qegħdin nagħmlu naqbel ma' Niels Jilsen illi l-Kummissjoni fil-fatt għandha tagħmel evalwazzjoni tal-impatt u għalhekk jiena ressaqt emenda. Grazzi ħafna Lisa issa s-Sinjura Kallas. Iva, grazzi naqbel perfettament ma' Sinjura Jakkan Zari u ma' Sur Nielsen. Naħseb li għed niskutu għek zewċ suġġetti differenti. Suġġetti li mhuwiex qed niddiskutuh bħalissa huwa l-benessri tal-annimali aħna mhux qed nitkellmu fuq il-kaċċa fuq il-foki jew le, jekk din hix permessa jew le, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt jekk ikun hemm il-liċenzji tal-kaċċa tal-foki u jkun hemm din il-kaċċa u dawn l-annimali qegħdin jenqabdu. Jekk nistgħux nużaw il-prodotti jew le, jekk jew kellgħux ħanaħlu dan il-prodott mill-annimali li jiġi qisu nqatel għal xejn. Ġifieri naħseb li għanna nżommu l-affarijiet ċari, minħabba li jekk il-licenzi jibqaw hemmhekk jibqaw jinħarġu iżda inti ma tistax bih dawn il-prodotti, dan ħajba ħajbassal ħafna ħela u ħajmur kontra eh, l-ekonomija. Jina naħseb li fil fad dan huwa l-punt li rridu nżommu f'moħħna. Grazzi ħafna kaja issa imisli l-Evelyn Gebhardt qabli. Grazzi ħafna. Iva jiena naħseb il-ridu noqogħdu attenti ħafna illi aħna ma nibdewx diskussjoni Eh, suna wis fuq din l-emenda tal-leġizlazzjoni. Jina kont għawek meta fassilna din l-leġizlazzjoni u kien proċess diffiċli ħafna sabiex wasalna fej wasalna. Waħna mhux qegħdin nitkellmu fuq ftuħ mill-ġdid ta' dan kollu iżda nixtiequ naraw li r-regolament ħajkun skont ir-regoli ta' WTO. Aħna dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk u nixtieq ngħidilkom minn qabel illi Noqodu attenti qabel ma nerġaw niftu din it-tip ta' diskussjoni fuq il-leġizlazzjoni fija nifissa. U jiena l-rapporter u li shadow rapporters nitlobom sabiex janalizzaw eżattament xem fid-deċiżjoni li tieħdet mid-WTO. Ħalli bekk kumbat jaraw x'tib ta' proposti jistgħu jresqu jiena naħseb illi nista' nressaq puntiħor u ukoll. Aħna din l-eċċezzjoni għall-inwits għamilni għamil ħabba li aħna nishtiqu illi nirrispettaw il-bazi ta' lejxin taħħom. U minnaħat il parlament Ewropew u anka minħabba ta' Eh, fil-fat aħna eh, stabilixxina ċertu regoli u eh, kontratti li firmajna ma' WTO nixti illi ma nerġawx noqogħdu niftħu diskussjonijiet permezz din leġiżlazzjoni rridu nagħmlu dak li huwa meħtieġ ħalli nkunu konformi mar-regoli internazzjonali u mal-ftehim internazzjonali li stabilixxejna. Grazzi. Thank you, Evelyn. Uh, Grazzi ħafna Evelyn, nixtieq li nitkellem jien issa qabel ma nerġgħu nisimgħu lir rapporter Naħseb li naturalment lok li tiddiskuti fuq l-implementazzjoni awtomatika jew mhux awtomatika ta' deċiżjoni ta' WTO. Nixtieq ntenni illi l-argumenti li saru min-naħa tal-kollegi ġifieri li nippermettu li jkun hemm ċertu eċċezzjonijiet għal-rizorsi maritmi. Naturalment, għawek għanna t-taqxej ta' realtà importanti fil-Bahar tal-Baltiku li għanda tikkun ikkonsidrata. Għanna l-kuntura ta' sostenibilità fil-Baltiku li ikunem il- kaċċa mux anijiet kummerċali, iżda li huma jaħsbu li din il-ġestjoni din il-kaċċa tal-foki hija importanti sabiex iżommu stok tajjeb ta', ta, ta kull tip ta' huta. Il-punt kifet inti Evelyn mwix eh, u kif inti Sinja Kallas mwix jekk il di tkun permessa jew le tal-fokista x'ħaj jiġri bil-prodott jew bl-annimali jkun E, maqtul f'din il-kaċċa jekk ma jistax jinbih dan il-prodott ħajkun hemm ħela. Aħna nasbu li dan ħajmur kontra dak li qed nagħmlu fin-naqa tal minnaħa tal-Parlament Ewropew sabiex nippromovu kemm jista' jkun l-inqas ammont ta' rimi u skart u iktar sostenibilità. Naħseb li rridu naraw kif nistgħu aħna nqisu deċiżjonijiet internazzjonali iżda kif qalet Evelyn ukoll ma rridux nerġgħu niftu l-kaxxa ta' Pandora ta' leġislazzjoni li aħna stabilixxejna permezz ta' leġiżlazzjoni u l-eċċezzjoni għall-Inuits. Importanti li ma niddiskriminawx mela le u importanti li nagħmlu distinzjoni wkoll bejn il-kaċċa l-anijiet kummerċjali li issir ħafna drabi mill-bastimenti l-kbar u l-attività simbolika illi qed issir għallanijiet tar-ġestjoni tar rizorsi maritmi. Grazzi sa nixtieq illi nippermetti lil Kristjan sabiex jitkellem sakemm il-Kummissjoni naturalment m'għandix kummenti fuq dak li ntqal fid-dibattitu tul kummissjoni kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President, jiena nista' nitkellem fil-qosor ħafna Smajna bosta drabi li eh, din jgħidu li l-kompatibilità ma' regoli ta' WTO għandha tkun garantita meta nħarsu lejn din l-emenda. Nixtieq li nitkellem fuq erba' punti dwar dan il-punt. L-ewwel net, ir-riżorsi maritmi u l-ġestjoni tagħhom u l-eċċezzjoni l-fatti li din l-eċċezzjoni kienet irrevokata aħna nasbu li importanti ħafna illi nirrevokaw din l-eċċezzjoni sabiex naraw li nkunu konsistenti ma' regoli ta' WTO. Ma rajna lebda tfassil ġdid ta' din l-eċċezzjoni li tista' tneħħi diskriminazzjoni li għandna bħalissa za fl-istessin ma nistgħux nagħmlu hekk u fl-istessin nżommu l-projbizzjoni aħna qegħdin naraw illi din il-projbizzjoni tista' tintefa lura iżda permezz ta' introduzzjoni ta' kriterji ġodda aħna għedin naraw li zommu fuq diskriminazzjoni. Fl-istessin nixtieq nisaq fuq il-fatt li t-neħija ta' din l miex mhijiex ħataffetwa blebda mod eh, l-użu ta' dan ta' dawn il rizorsi u l-mod ta' kif qed ikunu nkaċċa eh, qed ikunu maqtura dawn il-foki. Nixtieq ngħid ukoll illi modi ġodda ta' kif aħna nistaw naraw illi qed nużaw dawn il-foki u il-proibizzjoni aħna nasbu rridu Noqodu attenti naraw eżattament kien ikkonfermat mir-regola ta' WTO. Is-sattini punti huwa dwar l-eċċezzjoni li natat l-Inuit. U importanti li konna eċċezzjoni li tagħmel sens Nafu li min prova juża il-kelma sostenibilta fil-kontest tal inwit f'dan il-kontest ma sibx li huwa importanti li nikkonfermaw li qed inkunu konsistenti u konformi mar regoli tal-WTO, ankella naħseb li fil-fatt jista' jkollna aktar problemi meħabba diskriminazzjoni kien hemm tielet punt ukoll fuq l-eċċezzjonijiet tal-inwiz, aħna rridu noqogħdu attenti u nagħmluha ċara illi din tkun salvagwardja li tkun infassla tajjeb ħalli niskuraw li l-eċċezzjoni ma tkunx ehm, kummerċjali. Importanti li aħna ngħidu wkoll illi din il-faċċa edha ssir għal lanijiet kummerċjali bez. Ħaġa oħra li għandha x'taqsam l-emendi li qegħdin jipproponu fil-fatt reviżjoni ta' dar regolament huwa importanti li nagħmlu distinzjoni ta' bejn ir-rapporti din hija xi ħaġa illi taqbel perfettament mal-prattiċi leġislattivi fl-istess ħin u taħloq innix problemi jekk aħna jkollna tfassil kif suppost iżda għandna tħassib serju fuq il-leġizlazzjoni minħabba illi aħna edin nkunu edin nerġaw niftu id-dibattitu mill-bidunet. U man nkunu edin naraw illi dan l-eżerċizzju ta' compliance mal- uh, ma' regoli ta' WTO din tista' tkun problema. Iva, Sir Lucas, grazzi, aħna stennejna li inti ħata tatina tweġiba legali ħafna ħabban li inti il-kap ta' direttorat ġenerali tal-affarijiet legali. Issa naddi il-mikrofonu miġdijt l-rapporter Sur Buizo. Iva, grazzi, naħseb li dinja kwistjoni politika aktar mill teknika kif ħsibtu jiena li ħajkun. Iżda rridu nsibu soluzzjoni ħalli naraw kif din id-deċiżjoni tal-WTO tista' tkun implementata fiħdan il-leġislazzjoni Ewropea aħna tanċanna ħin Ottubru Sottubru għanna sabiex il leġislativ u l-atti sussegwenti għandhom ikunu implementati. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha li jenuni fil-ħidma tiegħi kontribwixxew f'dan id-dibattitu res u emendi jiena nixtieq ngħidilkom li ħanippruvaw insibu kemm jista' jkun kompromessi minkejja li mhux li għandna ħafna ħafna emendi nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari Sinjura Gebhardt illi qalet b'mod xbar xi ħaġa li jiena nemmen fiha ħafna etta tal-aħħar darba u semmejta llum ukoll. Illi mux issa il-moment li nerġaw niftħu d-dibattitu dwar din il-projbizjoni, mux il-moment laqqas illi naraw xanna namlu legalment aħna naħseb illi nistaw nsibu soluzzjonijiet tajbin ħalli nispiegaw din il-kwistjoni tal-wet. U fil-fat il-Kummissjoni Ewropea hekk provat tagħmilha importanti li maħna ma nivvintawx definizzjoni ġodda fl-istess ħin ma morrux lilin mill-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Kampanji ta' informazzjoni huma importanti ħafna iżda dwar l-iktar kwistjoni importanti ġifir ġestjoni tal-rizorsi maritmi nixtieq nerġa' intenni illi ħanimxu fuq il-pariri tal-Kummissjoni ta' Servizzi Legali tal-Parlament li aħna maħniex ħan introduċu mill-ġdid din il-ħaġa fil-leġizlazzjoni. Naf illi din hija diskussjoni importanti ħafna u sensittiva ħafna għal ċertu pajjiżi tal-Baltiku u tat tramuntana aħna rridu naraw kif ħajimxu d-diskussjonijiet fiħdan il konsil Iżda sakemm l-opinjoni legali tal-Kummissjoni tal-Parlament miex wassal għal kompromess li, li ma tiftax proċess tal-etikazzjoni ma WTO naħseb il-żgur li ħatkun diffiċli illi naħna ndaħlu dan il-punt. Però aħna kif diskutejna fil-laqat ta' xedaw se kif n-diskutu niddiskutu raw eżattament x'istgħu nagħmlu dal-waqt ħajkonna laqat. Grazzi ħafna nista' nikkonkludi dan id-dibattitu ħan votaw fl-erba nar l-erba tal-ġunju. Issa nixtiequ ngħaddu għall-opinjoni tal-Kumitat tal baġit fuq il-budget tas-sena 2016 u mandat ta' trilogu għanna il-Ligo Galz Pellet li huwa il-rapporter Kjoċbok. Thank you, Madam Chair. Grazie, President. tervezetet bemutathatom önöknek, ami a... Bela, nishtiq nipresenta dan il-dokument fuq il-budget tal-2016 u l mandata trialogu Jiena li kiku kont se nibda kumment importanti. Rilevanti u kol minħabba l-proċedura li se prezenti ktar tard. Minn din is-sena mus se jkollna biss il-preparazzjoni ta' bozz ta' opinjoni għal budget imma tnejn u għalek din il-bidla eh, bidlet radikalment il-modus operandi tagħna Nixtieq nagħti attenzjoni tagħkom għal fatt illi din hija l-ewwel proposta, l-ewwel abbozz ta' opinjoni fuq il-paċi tal-2016 imma qed nagħmluha naqra isna eh, għamja għax qed nagħmlu hekk mingħajr ma nkunu nafu il-paċit u għalhekk se nifokaw l-iktar fuq il-prioritajiet tematiċi tagħna. B'dan l-ewwel abbozz ta' opinjoni se namlu. Mela, fl-aħħar mill-aħħar se nippreżentaw il-prioritajiet tagħna kif ir-rapport għamel fuq il-font ġifiri Sur Hernandez. Aħna nixtiequ mandat ta' trialogu tal-bidu ta' Lulju. Jiġifieri eżis kollegi tipprovaw xissibu hawnhekk jew tfittxu il-linja budgetarja jew xi fasi pilota jew xi dettalji budgetarji da kollu se jkun fil labbozz eh, ta' opinjoni li mis. U dan l biss il-prezenta l-lum se jitkellem mod ġenerali għanet net nirringrazzja l-segretarjat tal imko għal ħidma ta' koordinazzjoni stajna mill-bidu net eh, l-identifika l-prioritajiet li se jagħtu qafas li l-ħidma tagħna fil-futur. Diġà kont kellimt fil-laqgħa li kellna qabel il-prioritajiet tagħna u jiena konsultajt ukoll lis-Sur Fernandez. Illum nixtieq nressaqod l-attenzjoni tagħkom dawn il-prioritajiet ikolli u mbagħad il-pariri tagħkom. Mela, nibda bil prioritajiet jek permettuli. L-ewwel net, Issu waħdini, politika essenzjali. Kif tafu, aħna il-dawk illi garantixxu l-operat u l-implementazzjoni tas waħdini aħna u jina perswasa illi it-kabir ekonomiku se jiddependi mill-suq waħdini f'qafas neċessarju biex nkunu nistgħu nerbu kriżi krisi ekonomika u għalhekk għandna bżonn ta' suq waħdin li jkun iktar b'saħħtu u iktar integrat. It-tieni punt li xtaqt irresaq attenzjoni tagħkom huwa dik tal-politika tal-konsumaturi. Ġifieri hawnhekk ukoll din titkun waħda mill-prijoritajiet tagħna u biex u għalhekk għandna bżonn ta' mezzi baċitarji. Min banda waħda nixtieq nsaħħu il-fiduċa tal-konsumaturi permezz ta' tisħiħ ta' dan id-dritt ta' trasparenza u nixtieq ukoll nadattaw id-drittijiet tal-konsumatur għal bidla soċjo-ekonomika. Bat niġi għat-tielet priorità huwa importanti li konna envelop baċitarju li jkun wieħed ekwilibrat biex hekk ikun jista' jpermetti tkabbir u l impiegi b'mod sostenibli. Permetuli wkoll nitkellem fuq il-forum ta' suq waħdini kif ukoll l-Unjoni tad-Dwana. Dan iż-żewġ każijiet għandna bżonn ta' qafas finanzjarju Jiena wkoll fid dokument tiegħi. tkellimt fuq l-importanza ta' dawn l-entitajiet. Illum l-ekonomija qed tinbidel, it-teknoloġija qed tinbidel u eh, l-bidla hija maġla ħafna. U għalhekk għalhekk ir-regoli ma daqshekk importanti. Nasib li huwa importanti wkoll illi f'kull stat membru ikun hemm l-istess liġijiet applikabli. Huwa importanti wkoll illi ikun hemm mezzi baċitari għad dispożizzjoni ta' dawn l-entitajiet. Naħseb illi l-emissjoni baċetarja tal-20% jgħat tnaqqis u ma nistawx nasbu li konna da tip ta' tnaqqis ukoll fil-futur. Għal-2016 ma jistax ikun hemm iktar tnaqqis. Imma ovvjament das jkun suġġett ta' tini abbozz ta' opinjoni. Permettuli Issa nitkellem fuq l-istrumenti tas suq intern, tkellimt fuq il solvit kif ukoll il-portal. Hawnhekk ukoll se nressaq id-dettalji fil-abbozz ta' proġett tini wieħed. Nala permetuli Nitkellem fuq il-pjattaforma ta' l-online litigation jiena għasab naqblu l-koll din il-pjattaforma hija utli, hija meħtieġa u hemm bżonn nifinanzaw din il-pjattaforma tal-ilmenti online. Naf illi dawn nitkellmu kull sena fuq dawn is-suġġetti u jiena illi xiftit shadow rapporter fuq dan is-suġġett ma naħseb illi dawn il-prioritajiet jistħoq ilhom illi nfakruhom u nenfasizzawhom għax hawnhekk ikollna qafas ukoll għall ħidma tagħna fil-futur. Jiena ovvjament nista' eh, nlaħħam din il-lista jekk intkom għandhom xi suġġerimenti u amendi u nkun kuntenta ħafna li kieku jkolli abbozz ta' opinjoni komuni. Grazzi ħafna President. Grazzi li xadu rapporter kummenti mill-kollegi li ġobkom Maria Grabini. Grazzi ħafna, Signora President. Jina Shadow rapporter għal grupp TI. u nixtieq mill-bidu net nirringrazzja Shadow Rapporter fuq dan ir rapport konċis permezz tal-prezentazzjoni tagħha b'xi ftit punti biss koprit kollox imma l-kumitat tagħna qed joħorġ biss b'opinjoni l-kumitat tal-baġit huwa il-lead committee. U għalhekk għandna xi ftit punti hawnhekk. U forsi hemm bżonn ngħidu iktar meta nitkellmu fuq il-budget għax issa huwa il-budget illi qed joħloq is-suq waħdini, suppost vice versa jina rajt din l-opinjoni se nintaqa għada u għandi xiftit punti biss illi xtaqt nusa bil-insaħa dak li qalet il-rapporter fuq l-importanza ta' suq wahdini. Għanna bżon li konna suq wahdini integrat iktar biex ikun tajnuna l smes nixtieq indaħlu xi u matina kuntenta ħafna nara illi qegħdin nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, dan huwa punt importanti ħafna imma nixtieq ukoll li ngħidu illi hemm bżonn strument bilanċat bejn il-protezzjoni tal-konsumatur kif ukoll il-protezzjoni tal-kompetizzjoni ġusta fuq is-suq hemm bżonn jkun hemm bejn dawn iż-żewġ affarijiet. U mbagħad fuq il-paragrafu sissa, rapporter um, faslet biċċar ħafna l-importanza ta' finanzjament adegwat għal-2016 dan huwa msemmi, ma jiena maħasba illi da siġi jiġi użat eh, mod negattiv jew jiġi interpretat negattivament. Se jagħtu l-minimu biss dak li hemm bżonn ngħidu huwa jista' hemm li jkollna kemm jista' jkun flus flejes għal programm Kosma mhux finanzjament adegwat imma kemm jista' jkun għaxek jista' jagħti lokal interpretazzjoni żbaljata. Nemmen ukoll għandna bżonn ikollna diskussjoni mal-lead committee fuq it-tfassil biex nsaħħuh għax għadna illi nishtiqu immorru lejn direzzjoni partikolari dan huwa importanti għal dan il-kumitat qed naħdmu imma grazzi ħafna rapporter ta' din il-preżentazzjoni konċiża ħafna u għada ta' neċaw nintaqaw il-grupp politiku tagħna se jkun nista' jilabra xi ftit jew wis fuq suġġerimenti li għandna grazzi ħafna ma naħsibx li hemm shadows li ġew imħatrin għal gruppi oħra għalhekk jekk m'hemmx iktar kummenti nistgħu naqgħu id-dibattitu l-iskadenza l-emendi. Tixtieq titkellem issa? Iva jekk jogħġbok. Mosad salt faqtu. Mr. Gerike. Mr. Gerike. Għedin nitkelmu fuq il-budget 2016 l-opinjoni fuq il-budget 2016. Le, mela, ħen komplu għaddejjien, l-skadenza tal-emendi tal-opinjoni fuq il-budget tal-2016 għat-trialogu u għat 12 ta' Mejju u mbagħad il-vot fil-Komitat l-4 ta' Ġunju. Issa nibqa' għaddejjin u anki qabel ma nagħmel hekk nixtieq nilqa' il-grupp tal-organizzazzjoniet ta' nisa tal-Mada Parti tal-Iżvezja. Merħba lilkom il kol grazzi tal-li ġejtnu hawnhekk. Għanna l-estensjoni possibbli ta' eh, protezzjoni tal oriġini ġeografiċi għal prodotti mhux agrikoli, opinjoni għal Kumitat Juri u il-rapporter u għassur Danti mill-lessen dina dilek il kemma minnu fiħ. Grazie. Grazie, President. Esis kollegi, aħna l-lum għadin diskutu fajl illi illu maħna xifti tewiz daw l-ħar xur u ma stajniex nħaffu minħabba konflitt ta' kompetenzi li ġi konkluż sfortunatament biss xifti ġimat ilu u b'mod eh, negattiva għal dan il-komitat u għalek aħna l-lum se nitkellmu fuq opinjoni bħala komitat assoċjat għal komitat juri li huwa l-komitat kompetenti ma naħseb li aħna nkunu nistaw jekk jew hekk nilqaw eh, u nitħattu fuq dawk is-suġġetti li huma qalbna ġifieri pereżempju protezzjoni tal-konsumatur, is-suq intern u nagħtu kontribut nagħtu kontribut inter importanti għal Virginie Rossier, kollega tagħna membru ta' dan il-komitat li eh, hija rapporter tal-komitat Juri, ġifieri kontribut importanti minn naħa tagħna fuq file illi fil-fema tiegħi huwa importanti ħafna. Issa fil-proposta illi riċevejtu li naffassalt li hija proposta illi tixtieq illi kollha spazji definiti mir-regolamentazzjoni tagħna u għalhekk inkun nistaw nimplementawa permezz ta' emendi u intkom tistaw tikkontribixxu il kol biex ikonna opinjoni importanti. Mux minn issa li l-Komitat ħarġet b'dan il-rimbuk dan huwa frott ta' ħafna snin eh, ta' tqala ħanajdu hekk għax il-komunikazzjoni tal-2011 il-Kommissjoni diġa kienet tat bidu għal xogħol biex tistudja l-possibilità li t-wessa l-indikazzjoni ġeografiċi għal prodotti illi huma tal-industrija tal-manifattura palma konna għamilna għal prodotti agroalimentari jina nittama illi fit-tmim ta' din il-ħidma, il-Komitat kif ukoll bil-parir tagħna, il-Komitat ikun jista' jippreżenta proposta leġislattiva biex hekk jestendi l-protezzjoni tal-indikazzjoni ġeografiċi u għall prodotti mhux agrikoli. Proposta leġislattiva illi l-ewwel net ikolla l-mertu illi tem il-frammentazzjoni mhux sostenibbli tal-merkat komuni tagħna jiena nfakkarkom il-koll illi illum fl-Ewropa hemm 15 l-istat membru illi għandhom leġġi reġjonali, nazzjonali jew lokali illi jagħtu qafas frammentat tal-protezzjoni tal-prodotti u tal-produzzjoni tradizzjonali tal-indikazzjoni ġeografiċi ġifiran huwa qafas diversifikat fl-Ewropa u aħna permezz ta' liġi Ewropea se nkunu nistgħu nagħmlu naqra ordni u nagħtu naqra protezzjoni għal suq li li huwa karatterizzat minn diversifikazzjoni kbira u għalhekk dan il-qafas mhuwiex sostenibbli u aħna permezz tal proposta leġislattiva kon il-possibilità illi dan is-suq ikun iktar uniformi. Jiena perswas ukoll illi liġi Ewropea jkollha ħafna effetti pożittivi għaċ-ċittadini, għall-konsumaturi, għall-produtturi, kif ukoll fuq il- il, soċjetà tagħna u għallek nishtiq infakkar malajr marajr se sibu għom ukoll fil-opinjoni ma naħseb huwa importanti illi e, nitkellem fuq anki issa biex nħarsu l-konsumaturi li kun hemm iktar trasparenza traċċabilità tal-prodotti nikontribixxu għal eh, ġida kontra prodotti falsifikati u għal prassi dajali li huma ta' dannu kbir għall-intrapriżi l smes maħabba dawn il-prodotti falsifikati naġevalaw l-aċċess għas-suq komuni ta' prodotti li ximdaqiet u ma biss jinstabu fil-reġjuni tagħhom u hekk nagħtu mbottatura li din il-produzzjoni lokali ntuha maċċess u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea taħseb fil istudju tagħha kif ġie propost mill-Green Book 4 miljuni ta' impiegi li huma mod dirett, eh, għandu xaqsmu mod dirett ma' dan is-settur tal-prodotti mhux agrikoli tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u dawn huma postijiet tax-xogħol illi huma l-SMEs l-iktar li joħolquhom. U hemm bżonn nikkonsidraw għal daqstant skonti li żewġ terzi tal dawn il-prodotti jiġu minn min eh, zoni li għandhom faqar ta' 20 fil-mija u għalhekk dawn huma wkoll inizjattivi illi jistgħu eh, jgħinu ħafna l-iktar setturi vulnerabbli u żoni l-iktar eh, favorevoli. Issa hemm ukoll promozzjoni tal-turizmu, tal-kultura, aħna għandna ħafna eżempji marbutin Eh, mal-esperienza tagħna li kellna iġifiri mill-indikazzjonijiet agrikoli tal-prodotti agrikoli ħafna zoni li kienu kiku kienu jkunu ħafna marginalizzati imma issa żviluppaw it-territorju tagħhom anke mill-lat tal-kultura mill-lat tal-turizmu għalhekk jiena naħseb illi produzzjoni effiċenti unitarja tal-artiġanat per esempio, mhux agrikolu jista' jirrappreżenta strument ta' svilupp tas-suq intern, promozzjoni tat-territorju, nagħtu iktar valur u natu iktar valur soċo-ekonomiku, mod partikolari jekk imur lura xi elementi tal-Green Book naħseb illi l-indikazzjoni ġeografiċa l-prodotti mhux agrikoli hemm bżonn jgħaddu min il ta' sistema ta' protezzjoni unitarja fuq livell Ewropew effiċenti, flessibli, għabbasi ta' kriterji ċari u mhux ta' diskriminazzjoni u akkompanjat minn reġistru waħdini Ewropew u jieħu l-ispirazzjoni fil prinċip ġenerali tagħhom is-sistema fis-seħħ tal-prodotti agroalimentari illi rappresentaw eh, sistema ta' suċċess fajnejn il-konsumaturi tal-produtturi u wkoll jagħti iktar valur lil ħafna prodotti eccellenti f'dan is-settur agroalimentar ma naħseb Eh, dawn kienu limiti tal-esperjenza li kellna li ta' daw l-aħħar deċenni u aħna rajna illi hemm ukoll eh, ċerti limiti pjuttost stretti imposti per eżempju piżijiet amministrativi eċċessivi kif ukoll piżijiet oħra li qed naraw fis-sistema agroalimentari u għalhekk is-sistema bżonn isejjes ruħu fuq rispett għal qafas disciplinat għal prodotti agroalimentari brabta mat territorju ma l autenticità tal-prodotti minar però jisfiduċa eh, kull inizjattiva lejn l-evoluzzjoni u l-proċessi ta' konsum ta' teknoloġiji ġodda u jikonsidra u koll tal-produzzjoni agrikola jina limitajt ruħi biss għall-aspetti li l-iktar jaqaw taħt il-kompetenza tal-komitat tagħna imma nala bil nitkellem fuq elementi ieħor illi dimensjoni kommerċali u l-estensjoni tal-prodotti ta' indikazzjoni ġeografiċi għal prodotti mhux agrikoli u żgur mhux forsi se twassal biex insaħħu u jkunu koerenti ktar produzzjoni Ewropea fuq livell internazzjonali fuq is-suġġett ta' indikazzjoni ġeografiċi fl-ambitu tan-negozjati kummerċali bilaterali kif ukoll fis-sedi multilaterali u jista' jiffaċilita strumenti komuni a benefiċċju tal-intrapriżi Ewropej u l-omoġenità tas-suq. Grazzi ħafna. Thank you to Nicola Danti, the uh, rapporteur. And now uh, for the political groups, I will give... al group politici, Is-sur Gerike al icr Ulrike Trebesius kann aus ähm, persönlichen Gründen nicht hier sein, deswegen möchte ich Ihren Text kurz vortragen. Grazie. Ina xtaqt nitroduċi il-dokument um, dwar l-indikazzjoni ġeografiċi dawn fil-suqini uniku huma kunċett li ħana naqblu magħhom pala protezzjoni ta' ċertu ikel għax bekk il-prodotti lokali, eh, dawn prodotti lokali huma verament importanti ekonomikament għal ċertu reġjuni wkoll vulnerabbli. Jistgħu jiġu konsidrati bħala proprjetà intellettwali ta' raġun partikolari. Il-produzzjoni ta' prodott ma nix not valutawħ. kulħadd jista' jipproduċi pereżempju il- Eh, l-affarijiet tal-ħġieġ, imma ehm, l-affarijiet tal-ħġieġ tal-ħġieġ bohemian. Xaħat li jista' jkun hemm kompetizzjoni ehm, bejn il-prodotti li jkunu simili. Rapporter fil-rapport jew ehm, eh, nistgħu naqblu mal-proposta issa għal grupp tal-IPP Sur Stefanik. Grazzi ħafna, Signora President, anki għannom ta' sur post biexil l-indikazzjonijiet ġeografiċi ovvjament jiproteġu l-prodotti tagħna dejjem ġifiri l-kwalità u li il-karatteristiċi speċifiċi ta' prodott mhux biss maħabba l-materja prima ma' maħabba il-nies li jaħdmu u sistemi ta' produzzjoni f'dan l-aħħar snin rajna li kienem iktar protazzjoni ta' ċertu prodotti mħabba l-ekonomija globali jina naqbel ma' rapporter il-fat li memx protezzjoni l-istess għal prodotti mhux agrikoli, dan joħlo trattament em, differenti diver, diversifikat fl-Ewropa. Nafu li issa nis li ridu eh, jaraw biex jipproteġu ċertu prodotti jaraw li kull stat membru għandu regoli differenti kif jagħmel dan. U għalhekk għall kumpaniji dan ifisser iktar spejjeż biex jikunu kollox konformi. Il-ftejim ta' eh, drittijiet ta' proprjetà intellettwali li ġi adottat mid-WTO li skont l-artiklu 22 tiegħu jimponi il-membri tiegħu Ehm, li jridu bil-fors jagħtu mezzi legali biex jipproteġu dawn il-prodotti. għal konsumaturi naraw li dawn ikollhom iktar protezzjoni ta' drittijiet tagħhom, ikollhom ukoll aċċess għall-informazzjoni xirqa u bekk ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjoni informata skont id-data. Aspett importanti għal kull leġislazzjoni Ewropea hija il-prinċipju volontarju. Għalhekk ħafna huma dawk li jsaqsu għal protezzjoni mill-awtorità nazzjonali u jagħmlu dan għax iridu l-awtoritajiet, indekomendazzjoni tal-awtorità nazzjonali u u ukoll għandha tirrispetta proposti tal-Komissjoni Ewropea issa għal-grupp eh, Gwe Sudjon. Grazzi ħafna, Anna Marija, nishtiq ngħid li il reazzjoni immedjata tiegħi fuq dan ir-rapport dwar l-indikaturi ehm, ġeografiċi hija li ma rridux nżidu l-burokrazija fil-Unjoni Ewropea, ma fuq dan is-suġġett l-affarijiet huma differenti għax qed nitkellmu fuq il-Green Book, il-Green Paper u, u dan huwa ovvjament għal dak il-kumpaniji li jixtiequ jagħmlu dan. Ir-rapport huwa tajjeb imma għandi xi żewġ mistoqsijiet għar-rapporter fuq il-kif ukoll kome se nagħmlu dan fil-prattika qed nitkellmu fuq reġistru Ewropew, imma dan ovvjament tisir eh, sow u għet irrit ikun jaff, irrit ikun zgur li mux il-kumpanija li qed tgħid li l prodotti joriġina minn ċertu reġjun, ġifiri jekk dan mbagħad e, tkun regola su intern kollha li kollox ikun minnu. Ġifiri kif se jsiru dawn il-verifiki? Jew se jkollna xi sistema Ewropea ta' verifika? E, Jina nixtieq nara li dejjem innaqsu l-burokrazija għax nkunu qegħdin eh, nagħmlu aktar diffiċli biex wieħed jisipruħu fuq reġistru Ewropew milli jiġi aċċettat mill-istati membri għabbażi individwali. Imma il rapport nagħmel biċċa xogħol so. Grazzi ħafna għal grupp EFTD Marco Zullo. Grazzi ħafna, President. Grazzi għal kollega Danti għal rapport. Jiena li titħol fuq ħafna aspetti, jiena nixtieq nitkellem fuq xaġa ewlenija. Ġifieri il-prodotti lokali ta' ċellenza u li nħarsuhom ma rridux biss nagħmlu dam imħabba l-oriġini tal-reġjun imma ukoll imħabba l-kwalità li jiddeċidu il-kwalità tiġi deċiża mħabba l-lokalità. Naħseb din hija importanti ħafna Għalek tajjeb li se jkun hemm din dan l-intervent tal-Kummissjoni eh, ta' natura Legislativa għax l-oriġini ġeografika għandha ħafna effetti pożittivi. U ovvjament eh, l-konsumatur tajjeb li jkun informat u anki informat fuq il-kwalità tal-prodott hemm it-tradizzjonijiet ukoll lokali bħala affarijiet li mhux suppost jintilfu il-produzzjoni u x-xogħol u anki l-kompetenzi lokali Dawn l-affarijiet kollha eh, ovvjament wieħed eh, jista' jara wkoll jista' jkun ta' inċenti għat-turiżmu ukoll dan il-fattur. Mbagħad hemm l-effett pożittiv li wieħed jiġilet kontra li falsifikar tal-prodotti li huma eh, aspetti li qegħdin mhux biss ġol Unjoni Ewropea ma anki barra dawn l-axħar aspetti iġibu dannu mux il-konsumaturi eh, ma l-industrija u l-ekonomija eh, tajba. Għalek tajjeb li konna dan il-regolament. U tajjeb li naraw li din tkun okkazjoni biex aħna nivalorizzaw u niproteġu il-kwalità tal-prodotti li joħorġu mill-territorju tal-Europa. Grazzi ħafna sur Zullo. Issa niftaħ id-dibattitu. Catherine Steeler. Grazzi ħafna, Signora President, nirringrazzja il-rapporter u kol anki l-kollegi li tkellmu jina nafseb li il-fat li nistendu eh, dan il-regolament tal-prodotti li mumiex tal-ikel ħaġa tajba jiena nara li fi Skozja hemm prodotti li mhumiex prodotti agrikoli li jistgħu jibbenefikaw. Aħna rajna il-vantaġġi anki speċjalment tal-komunitajiet vulnerabbli li qegħdin il-bot fil-periferija u tajjeb li tkellimna fuq il-prodotti ta' kwalità. Ħantikom eżempju per eżempju il-tweed, il-Harris twid, il-drap. Il Ġifiri, diġa huwa protett kont il-regoli u liġi tal-Unjon tal-Renju Unit, imma jekk intom ikolkom ċans li tmorru il-gżira ta' Lewis ta' Stornoe, araw ftit l-autorità ta' Tweed fej juru emmek l-eżempji ta' kopji mhux biss ta' drab manki jużaw ismijiet fl-industrija tal-ħwejjeġ tal ismijiet marufa issa, il-punt li ħorta tal-infurzar, jena naħseb li dan huwa kunċett importanti ħafna tajjeb li naraw il-regoli ta' lowhem l-offiċju tal-harmonizzazzjoni ta' suq intern nafu li daw għamlu ħafna xogħol siwi. Imma l-infurzar hija tajba ġifieri dini dan ir-rapport huwa verament tajjeb u nilqaw. Nafu li ħafna prodotti ismijiet marufa se jibbenefikaw ġifiri, għax nafu li għal-prodotti tal-ikel diġa dan eh, kien, eh, eh, ta' beneficju għaraw, għaraw per eżempju il-black pudding ta' Stornoway per eżempju imma għal-prodotti li mumiex tal-ikel dan huwa il-bidu. Grazzi ħafna. Grazzi. Catherine Maria Grappini Sforta mult, Anna Maria, xi dalla început vreau sa spun. Grazie ħafna. Jena xeqnejt illi nappoġġa bisħiħ dan il-rapport illi nistenna żmien twil sabiex jasal dan il-rapport mis 2013. Ah, jina kont eh, ministru responsabli għal-SMEs eh, fir-Rumanija ħna provajna E, fil-fat nitolbu għal dan, iżda jgħan immaġinaw dan xista jfisser, aħna nafu illi għanna proċeduri fil-pajizi tagħna għal prodotti li mhumiex agrikoli. U dan jista' jfisser ħafna jekk nistgħu nkoplhom permezz tal-indikaturi ġeografiċi għandna 2700 u 96 prodott li huwa kopert mill-indikaturi ġeografiċi u turnover annwali fis-sena 2010 kienet ta' xi żewġ biljun eh, euro. Tistgħu timmaġinaw kemm kien ikollna eh, valur miżjud li kieku indirizzjoni din kwistjoni qabel u kif stajn kontribwixxu għal budgets Ewrop nazzjonali u l-budget Ewropew. għandi mistoqsija jiena naħseb li dan verament jista' joffri opportunitajiet ta' xogħol. U dan ifisser allura li aħna jista' jkollna aktar appoġġ għal dan ix-xogħol minħabba li dan ix-xogħol huwa integrat fit-territorju fejn jeżisti. Iġifieri iż-żoni l-foqra jista' jibbenefikaw ħafna minn dan jekk aħna ħankunu kapaċi li jkollna din it-tip ta' protezzjoni għal prodotti li mhumiex agrikoli. Għandi kumment ukoll fuq li falsifikar tal-prodotti dan eh, mhuwiex ħajjenna sabiex intemmu kompletament eh, il-falsifikar tal-prodotti, ma jina rajt illi dak iż-żmien dak il-li ġara kien hemm prodotti ta' kwalità agrikoli fuq is-suq u kien hemm bosta nies li kienu qegħdin jiffalsifikaw it-tikketta ta' dawn il-prodotti. Ġifieri jridu naħdmu iktar fuq dan il-prodotti ta' kwalità jistaw tejbu l-ekonomija ta' fejn huma prodotti minħabba dawn mhux affarijiet li jistgħu jkunu prodotti kullimkien. Grazzi ħafna Sabiljana Biljana Borzan. Grazzi ħafna Signor President u grazzi Nikola ta' din il- ta' din l-opinjoni komprensiva ħafna nittama illi din l-opinjoni wassal azzjonijiet leġislattivi dal-waqt. Hemm ħafna kwistjonijiet importanti li għandhom ikunu solvuti permezz ta' dan din it-tip ta' indikatur ġeografiku. L-ewwel huwa importanti ħafna nisqu fuq il-fatt il-GIs jistgħu joħolqu iktar minn erba' miljun opportunità ta' xogħol għal dawk li jgħixu fl-iktar żoni foqra tal-Unjoni Ewropea skont il-Green Papers da fl-istess ħin dan jista' jżid il-kompetenzi tal- konsumaturi u fl-istess ħin jenna sabiex nixtru ċertu prodotti l-użu fals tal-GIs, ta' falsifikat tal-GIs huwa eh, komuni ħafna u l-proċess tal-ġida kontra li falsifikar tal-prodotti hija ġlida li tuswilna ħafna flus, allura ħan nixtiequ nipproteġu li l smis li huma sinsla tal-ekonomija Ewropea rridu nipproteġu wkoll dawn il-prodotti mhumiex eh, agrikoli li kienet kondizjoni importanti ħafna għal ftehim mal-pajjiżi terzi. Pereżempju, jekk l-Indja tista' tipproteġi eh, id-disin eh, tagħhom ma nistax nifhem għalfejn aħna ma nistgħux nipproteġu wirt kulturali importanti bħal dan l-ikrakmar rakmar Eh, debi tal-Kroazja. Issa jmiss l-Virginie Rozier eh, li hija wkoll ir-rapporter ta' din l-inizjattiva. Grazzi ħafna President. Fil-fatt rapporter fuq dan ir-rapport u jiena kontet nisma' dak li kellu jgħidu l-kollegi u nixtieq u wkoll il Nikola u diġa' kellna l-opportunità ta' skambju ta' dejat ta' bejnietna. B'sodisfazzjon kbir qed nara illi isnaqbadna it-triq it-tajba kollha kemm aħna naqblu kien hemm kwistjonijiet rilevanti ħafna li ġew resqa u anki fl-abbozz tar-rapport kif ukoll ir-rapport eh, ħari, ovvjament nkun nista' nagħti replika u nixtieq nitkellem fuq il-leġistrazzjoni u tar-rol għax eh, l-indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom rabta mill-qrib ħafna ma sinjali oħra jew marki oħra distinti, preżempju tal-proprjetà intellettwali, u dawn ukoll għandhom uh, lokom fil-proċess tal-arfin tal-indikazzjonijiet ġeografiċi Imma kif qalet il-Sinjura eh, Bjankowska, għawnek u kol għanna uh, favorevoli għal din il-dispozizjoni fuq koesistenza eh, ma' marki oħra ta' proprjetà intellettuali, per eżempju l-arfin tal-mekanizmi li diġa jeżistu fl-Istati membri, għax maħniġ ser erdu dak li għamlu diġa l-Istati membri, aħna naqblu l-koll Għanna bżon ta' sistema Ewropea li għati valur miżjud l intraprizi u rikonoxximent tal-prodotti tagħhom fuq livell Ewropew kif ukoll fil-ftehimiet internazzjonali naf li rapporter ukoll qiegħda taħdem fuq il-fatt li tenfasizza la valur miżjud ta' sistemi Ewropej fil-settur tal-indikazzjoni ġeografiċi fuq l-arena jew fil-xena internazzjonali u lek jiena kontenta ħafna nibda dan ix-xogħol ma' eh, mal rapporter u kom il-koll u jiena ovvjament nis, eh, nisim nisma birqa ħafna speċjalment fil dak li għandkom tajdu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. Grazzi ħafna per xini. Grazzi ħafna sanerġa nisidel li Nikola Nikola Danti sabiex jikonkludi dan il-tabattitu dibattitu Nixtieq għallu l kulħadd nasab li dan kien dibattitu siwi ħafna u naħseb li ħajkun importanti Ma nistana minna ħata komprovosti għall-emendi ħalibek aħna ntejbu test tagħna u naraw li konna test li jista' jippreżenta bl-aħjar mod irrida ta' dan il-kumitat li nimxu f'din id-direzzjoni. Aħna naħsbu li hemm ħafna problemi nistgħu naffrontaw aħna mhux biss qed naffrontaw test leġislativ qegħdin nitkellmu fuq eh, il-Green Book u ħafna mill-aspetti huma komplessi ħafna għandna xi ħaġa illi tħassibna Xi ħaġa illi aħna semmejna ħafna anka fl-interventi ta' De Jong fuq il-pis burokratiku minħabba illi fl-esperjenza agrikola aħna kena ċertu problemi wkoll anka minn dan l-aspett. U din hija xi ħaġa li tħassibna iżda jiena naħseb illi meta aħna ħajkonna test leġislattiv ħajkonna il responsabilta li konna sistema li tkun sempliċi u effiċenti fl-istess ħin li tagħti l-possibilità li aħna indaħlu fi tħaddim tradizzjonali ċertu teknoloġija li hija xi ħaġa importanti. U aħna qegħdin ngħidu li fil-fatt nistgħu nagħmlu dan kollu permezz tat-teknoloġija. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nagħmlu dan kollu aħjar il-prodotti tradizzjonali. U jiena naħseb li lan tagħna tal-Parlament tal-Kommissjoni li huwa illi nbatu dan messaċċar li l-Kommissjoni ħalli bekk nimxu ktar replay test leġislattiv. U dan ikun test leġislattiv fejn nipprovaw insibu soluzzjoni biex ikonna test effiċenti wieħed sempliċi lineari u ndaħlu dawk l-elementi kollha illi eh, biex nieħosjet kelmet fuqhom fil-fatt fil-Komitat Juri kollha l-possibilità kolla anke mill-perspettiva teknika titratta dawn is-suġġetti b'mod iktar dettaljat u ovvjament diġà tkellmet fl-intervent tagħha. Ma naħseb illi hemm bżonn waslu messaġġ importanti għax l-Ewropa eh, ovvjament għandha l-qalba reġuni u taf illi mux bizet li konna marki bis li ovvjament anki fil-bqija d dinja u koll jamluwom u ma eh, jgħanda l-qalba dik l-industrija illi eh, tiġi mill-industrija tal-manifattura, mill-artiġanat, etc. Nala, President, ma nafx jekk nistax, imma nixtieq ngħidilkom illi hemm l-iskadenza ta' 13 ta' Mejju lek minn sejr żball u mbagħad fl-4 ta' Ġunju jkun hemm l-elezzjoni fuq il-votazzjoni fuq l-emendi u mbagħad ovvjament nħallu eh, l-opinjoni tagħna fidejn Verġini li żgur mhux forsi tkun tista' eh, taġnihom u tressaqhom lil Kumitat Juri. Grazzi ħafna Nikola. Iva, kooperazzjoni ħafna bejn iż-żewġ komitati nagħlqu d-dibattitu fuq l-opinjoni u l-estensjoni possibbli tal-indikazzjoni ġeografiċi u l-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' prodotti mhux agrikoli. Nixtieq infakkar lil kulħadd li għada għandna l-kumitat mid-disa sa' nofsija fid-disa nilqgħu lil kummissarju Oettinger responsabbli għall ekonomija diġitali u soċjetà grazzi ħafna u grazzi ħafna li daw kollha il-edit seguna permezz tal-web. Grazzi lejla tajba lil kulħadd.